So, ladies and gentlemen, I'm going to start the meeting even though we're rather short of members. Um, Signori, ħanibdew għal-kem għat mawx il-membri kolla għawek, nifem li il-kollegi li ġej mill-ġermania jisaj kollom xie problemi ta' loġistika u prob probabilment għalek u koll illi il-kommissjoni ma tinsabx għawek kolla sa' issa. Mela, xie ftit kummenti fuq l-agenda tal-lum. Punt 5 u punt 6 ser jinqalbu biex nibdew fuq il-kwistjoni ta' xir Republiku qabel il-kwistjoni ta' tisa. Umbat fil-votazzjoni li s issir għada Anzi, skużawni, id-deċidejna illi um, inneħu punt partikolari minn fuq eh, u li mhux għanivotaw fuq u din kienet kwistjoni teknika dwar il-vetturi, però mux ser nivotaw fuq dan din il-kwistjoni u issa xi avviżi minn naħa tiegħi. Nfakkarkom illi qed niġu qed eh, niġu web streamjati u li wkoll hemm newsletter li disponibbli għalikom u ukoll xtaqt nejt kelmtejn fuq id-delegazzjoni Olandiża illi kellna l-ħamis li għadda u l-ġimgħa li għadda wkoll. Kenna serje tal għat estremament interessanti l-ewwel ma' l-MPs tal-parlamenti nazzjonali u jider illi fl-Olanda tassew jgħatu kas tal-leġizlazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea u Tkellimna dwar kwistjonijiet tal-ekonomija maqsuma, il-paket ta' telecoms, il-tqajna u koll ma' diversi organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, il-tqajna u koll mal-kap għal ġrida kontra terrorizmu u il-kap tal-ċiber sigurtà u kellna laqa laqat importanti wkoll mal-organizzazzjonijiet ta' negozji, kemm negozji kbar kif zar, żgħar, mbagħad il-ġurnata ta' wara żorna il-port ta' Rotterdam u stajna niltaqgħu wkoll uffiċjali ta' dwana, inkluż ċerta individwi responsabbli minn negozjati u l-infurzar tal-kodiċi doganali uh, li kienu responsabbli minn dan il-kodiċi doganali għal dawn l-aħħar snin. Is-Sinjura Gappard kienet eh, miej u hija fil-fatt kienet l-unika membru oħra prezenti miej fil- fil- fil-żjara tagħna u fl-opinjoni tagħha din kienet waħda minn laqwa laqat illi għatkelna ma delegazzjoni tal uh, ta' presidenza illi minn hawn ftit ser tkun qed tippressjedi l-Kunsill. Kien hemm raġunijiet tajba għaliex ma kienx hemm membri oħra preżenti, però rridu nqogħdu attenti illi ma nidrux ta' kif ħajarawna minn barra jekk aħna l-ewwel norganizzaw ċert ħalaqat u mbagħad ikun hemm biss delegazzjoni ta' xi tnejn jew tlett persuni biss li, li imorru għal dawn il-laqat, jekk inkunu tlita jew erba, ikun dejjem aħjar, dejjem ikun hemm ukoll il-rapporter eh, eh, għandu jkun hemmhekk preżenti, jekk aħna ħankomplu nagħmlu dawn iż-żjarat ma' delegazzjonijiet u qed nitolbu li jiġu finanzjati mill-Parlament, allura rridu niżguraw illi ikun hemm impenn min-naħa tal-membri kollha minn kull partit politiku preżenti Pero l-informazzjoni illi inatat lilna kienet tassew utli u jider anka li l-Parlament Ewropew jixti ikun aktar involut f'dawn in-negozjati qabel kull li tal qat tagħna mad-delegazzjonijiet u ser naraw x'inkunu nistgħu nagħmlu biex um, niddeċidu jekk għandniex niltaqgħu ma' kull presidenza jew ma' waħda minn kull tliet presidenzi, eċetera. Tajjeb wis. Mela, l-ewwel qabel kollox nistgħu nadottaw din l-aġenda u napprovaw il-minuti tal-laqa li għaddit. Mbagħad ikollna aġġornament fuq l-IPRs u il-drittijiet tal-awtur mill-membru konċernat. Grazzi ħafna, Sinjura President, fl-aħħar grupp dwar l-IPRs u id-drittijiet tal-awtur dak li ħareġ minn din il-laqa u jiena nkoraġikom biex taqraw iktar fuq dan huwa l-prezentazzjoni tal-aħħar riżultati u il-valutazzjoni ex post. Għalkemm dan huwa dokument oħxon mhux ħażin tistgħu ssibuh online u serjatikom ħarsa ġenerali tajba rigward dawn l-aspetti ta' din ir-riforma. Barra minn hekk li natatu kol debriefing rigward l-ħarraġunamenti bin Silicon Valley dawn il-tlaqaw tajab ħafna u nirringrazzjaw kol il-Kumitat Libe tal-li permettew li li niparteċipa fuħut mill-laqat tagħhom ġewwa Washington fejn iltqajna ma' ċerta ma mal-esperti prinċipali involuti minħabba li l-Kongress qed is li għamel riforma ta' drittijiet tal-awtur u għandu kol grupp sottokumitat fiħdan il-Kumitat Ġudizzjarju tiegħu dwar dawn id-drittijiet tal-awtur, jekk hawn xi ħadd minnkom illi huwa interessat li jkun jaf iktar dwar il-ħidma ta' dak il-grupp ta' ħidma eh, jista' jagħmel dan biex bekk aħna nkunu nafu eżattament x'nistgħu nagħmlu biex ċaqalquna tu spinta l-affarijiet. Signor President, jina nirringrazzja l-dan il-komitat li permetti li tani dan il-possibilta. Eh, naf illi emxi kollegi li sfortunatament għada ser eh, jew ma jkunu xawek jew inkella intom għandkom votazzjoni, però eh, naraw eżattament jekk forsi ħut minnkom jistgħu xizzuruna fil-kumitat tagħna wara l-votazzjoni tagħkom ukoll. I just wonder, given that this issue is going to get... Mela, din il-kwistjoni jidher li uh, ser uh, tkun waħda li ħan itkelmu ħafna aktar fuq, allura forsi nistgħu nibgħatu membru tas-segretarjat. Iva jkun hemm dejjem membru tas-segretarjat preżenti u dan dejjem jgħinna Pero hija ħasra illi din il-laqa ser taħbat ma', ma sessjoni ta' votazzjoni ta'kom ta' għada. Ta Eh, però membru tas sekretarja dejjem ikun hemmhekk preżenti li jgħinna fil-ħidma tagħna. Grazzi, u jekk joġbu, jista' is-segretarjat jiċċirkola lil membri din il-preżentazzjoni fuq ir-riżultati eh, finali li ħarġu. U possibilment fil-email fil, fil tibatu kol eh, taqsira ta' dak li kun intqal jekk is-segretarjat talek ikun jista' eh, jattendi għal din il-laqgħa mbagħad wara jiċċirkola email inkunu grati ħafna. Ma nafx jekk hemm xi aġġornamenti fuq trialogi. Jidher li le? Mela, jiena tassew kuntenta li nistgħu ngħaddu għal punt numru 6 malajr fuq eh, il-prezentazzjoni minn orti tal-awdituri dwar il-rapport speċjali dwar il-xiri pubbliku. Nilqa l-Sur Wilmans, anzi nilqa l-żewġ membri fil-fan ta' għek fostna, u anka l-Sur Al-Media li huwa direttur tal-e-procurement li jinsab għek fostna u kol. Mela, kien il-Kumitat ta' Su Intern illi talab illi nqisu din il-kwestjoni fiktar dettal u dan sabiex aħna nindirizzaw il-problemi marbuta ma' xirri pubbliku fiħdan l-Unjoni Ewropea brabta partikolari mal-nefqa eh, eh, ta' koezjoni. Naf illi intom ser tkomplu titkellmu kol mal-Kummissjoni aktar tard illum, però naddijak minnu fih il-kelma sabiex tkun tista' titkellem dwar dan ir-rapport li tistgħu sibuh online ukoll. Sinjura President, eżis membri ta' dan il-Komitat, nixtieq nirringrazzjakom tal-qed din l-opportunità li nista' nippreżenta dan ir-rapport fissem il-qorti tal-Awdituri Ewropea. Kif tafu jiena da' dan il-rapport ġiġa ippreżentajtu fil-15 ta' Ottubru u issa eh, dan ir-rapport ser jiġi diskussu kol propju il-ħamis li ġej 12 ta' Novembru fil-Kumitat Reġi. Jiġifieri diversi uh, gruppi u kumitati għandhom interess fih dan ir-rapport. Just trying to call up the next slide. The first... Mela, l-slide li miss, jekk possibbli.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 regoli ta' xiri pubbliku nazzjonali tal-Unjoni Ewropea eh, fil-politika ta' koezjoni huma importanti dan rajtu f'diversi rapporti f'dawn l-aħħar snin u l-Parlament Ewropew inkluż dan il-Komitat diversi drabi talab sabiex ikun hemm titjib f'dan il-qasam. Il-nuqqas ta' konformità ma' dawn ir-regoli ta' konformità m'għandix taqsam biss ma' nuqqasijiet fil-konformità, iżda wkoll tista' taffettwa l-valur li qed nipronatu għal mod kif qed nonfuq il-flus tagħna barra minn hekk jista' jwassal tit-tip ta' dan it-tip għal iktar tkabbir sostenibli u inklusiv fil-waqt illi niżguraw illi jintużaw blaqwa mod possibli l-fondi pubbliċi. Dan l-eżerċizzju permetta illi nitfaw iktar dawl fil-qasam fil-qasam ta' xir pubbliku u aħna iffukajna fuq il-politika ta' koezjoni. Il-kwistjoni, il-mistoqsija prinċipali kienet illi jekk illi naraw kif nistaw nindirizzaw l-izbalji fil-qasam ta' xiri publiku brabta mal-politika ta' kohezjoni. Kif għamilnieh dan l-audit? Aħna isna il-LRDF, il-Fond ta' Koezjoni u il-Fond Soċjali Ewropew. L-awdituri tagħna żaru erba' pajjiżi Repubblika Ċeka, Spanja, l-Italja u r-Renju Unit u f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi rajna numru għoli e, ħafna ta' żbalji fil- anka fil- e, u anka l-awdituri tagħna għamlu 115 il-starriġ differenti fis-27 stat membru u huma wkoll batu stħarriċ qasir anka l-Qorti eh, Suprema tal-Awdituri. X'in stab x'kienu sejbiet? Dan ir-rapport wera illi kemm il-Kummissjoni u kemm l-Istati Membri għandhom bżonn jagħmlu aktar biex inaqsu dawn l-izbalji fil-qasam eh, ta' xir Republiku partikolarment fil-politika ta' koezjoni. Dawn il żbalji jeżistu fl-istati membri kollha kemmuma zbalji marbuta ma' xiri pubbliku ġew individwati fil-mija ta' dawn il-proġetti u anka fir-rapporti ta' bejn l-2009 u l-2013 Rajna u koll li l-analizi sistematika tal-zbalji ta' xi Repubbliku minnaħa tal komissjoni l stati membri huma limitati ħafna. U din l-analizi eh, ma tistax issir anka minħabba f'każijiet minħabba nuqqas ta' data disponibbli. Il-Kummissjoni għamlet biss analiżi waħda fl-2011 iżda l-ebda aġġornament minn dak żmien law ma sar. Il-Kummissjoni u l-Istati membri issa bdew jimplementaw ċerta azzjonijiet biex indirizzaw din il-problema, però għatfadal ħafna xirrit isir il-leġislazzjoni reċenti għanda l-potenzjal li tindirizza din il-problema tal izbali ġifiri ta' xiri pubbliku. Iżda, ħafna minn dan kollu jiddependi. Okay. So, can you turn down the lights, please?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 ħafna jiddependi kif kont qed ngħid mill-implementazzjoni. L-ewwel hemm id-direttivi ġodda tax-xiri Repubbliku li intom familjari ħafna magħhom f'dan il-kumitat. Ir-rapport tagħna juri illi permezz ta' l-kazistika eżistenti u l-kodifikazzjoni ta' din il-kazistika ikun hemm aktar ċertezza legali u aktar aċċessibilta għal pratikanti barra minn hekk ir rekwiziti ġodda ta' rapportar u monitera jistgħu jipprovdu l kummissjoni b'aktar informazzjoni dwar kif jiġu implementati fil-pratika dawn ir-regoli tax xiri pubbliku. Madana kollu, il-possibilità illi nużaw ċerta aspetti uh, finanzjarji u eh, skużawni ambientali u soċali jistgħu jip joffru ċerta uh, sfidi ġodda, partikolarment jekk iridu nqisu proċess mhux diskriminatorju. It-tieni biċċa ta' leġiżlazzjoni importanti u pertinenti hija dik tal-fondi tal-investimentu strutturali Ewropej. Dawn jisu il kondizjonalità ex ante li hija l-prekondizzjoni li trid tkun preżenti biex niżguraw li jkun hemm tħaddim kif suppost ta' dawn il-fondi. Il-qorti sabet illi fil-bidu tal-2015 tnax il-stat membru ma s-soddisfawx il-fondi il-kondizjonalità ex anti għal periodu bejn l-2014 u l-2020. Il-Kummissjoni f'nofs Ottubru ħabbret li tlieta minn dawn il-12 stat membru sa dak iż-żmien kienu qed jissudisfaw dawn il-kondizzjonijiet. Aħna ma milniex awditjar ta' dawn il-deċiżjonijiet, però li nistaw nqisu u, u li nistaw nejdu huwa illi anka skont dak li qalet il-Kummissjoni dissa mit-12 stat membru għadhom mhux qed jissudisfaw dawn il-kondizzjonalitajiet. U jekk dan ma jsirx sal-2016, il-Kummissjoni għandha tuża seta tagħha sabiex tissospendi eh, lil dawn l-istati membri l-azzjonijiet li teħdu mill-Kummissjoni issa sa l-2010 sa mill-2010 dawn bdew jippruvaw jindirizzaw il-problemi ġenerali, inkluż il-nuqqasijiet tekniċi u il-pjan ta' azzjoni għax xir pubbliku. Madana kollu irrit rridu innaqsu t-tensjoniet li jeżistu fl-istati membri bejn iż-żewġ miri minn banda illi ntejbu s-sistemi ta' xiri pubbliku u mill banda l-oħra li aħna nipromuovu il-mod kif jinġu użati il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-lodot tal-IT u koll jistaw jgħinu sabiex nindirizzaw daw il-problemi fil-qasam ta' xiri pubbliku minħabba illi dawn lodot għandhom saħħa illi ibidlu li tejbu l-affarijiet, però l-użu ta' daw l-odot ivarja minn stat membru għal ieħor u l-aġġornament ta' ċerta databases bħal per eżempju l-ECNI database li tiġilet il-frodi għad iridu jiġu implementati bisħieħ sabiex nużaw il-benefiċċji illi tista' jistaw na dawn l-odot Bħala konklużjonijiet, il-Kummissjoni l-Istati Membri għandhom jiġbru id-data u jagħmlu analiżi tal-iżbalji fil-qasam tax-xiri pubbliku, partikolarment fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni. It-tieni punt, it-tieni konklużjoni, jekk il-fondi Skużawni, jekk il-kondizjonalità ex ante ta' xir Repubbliku ma jiġux sodisfatti sal-2016 il-Kummissjoni għandha tuża seta tagħha sabiex tissospendi il-ħlasijiet lill-istati membri konċernati. Issa t-tielet u raba rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni għandha taġġorna u tippubblika il-pjantazzjoni intern tagħha eh, tagħmel rapportar ta' kull sena bejn id-dipartimenti il- koordinazzjoni bejn id-dipartimenti u tipprovdi eżempju tajjeb ta' tmexxija. Il-Kummissjoni għandha timponi ċerta sanzjonijiet f'każijiet ta' ksur u fejn hemm bżonn anka tibda proċeduri ta' ksur u l-aħħar eh, rakkomandazzjoni l-Kummissjoni l-Istati Membri għandhom jisfruttaw aħjar l-opportunitajiet li joffru l-odot tal-IT fossom fil- floqsma tal-xiri pubbliku tal-e-procurement u anka tal-e-mining tools. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja nishtiq kummissjoni nixtieq nirringrazzja wkoll lil uh, dan il-kumitat ukoll u nirringrazzja wkoll mill-ġdid lill kummissjoni talli huma enuna ħadmu maħna mill-viċin f'dawn l-aħħar xhur u nittama illi dan il-rapport jista' jgħin lill-istati membri u anka lil membri ta' dan il-Kumitat, il-Kumitat IMCO, meta tkun qed titrattaw il-kwistjoni ta' xiri pubbliku fih dan l-Unjoni Ewropea. Can we have the lights back up? Nistaw forsi nexxelu daw l-issa nerġaw. <laughs> Issa, bil-maġija. Proset. Okay, so we're going to go to... Mela, ħanaddu issa l-ewel għal-Kommissjoni, is-sur Nisar Media. Għanafsar tajjeb il-Kommissjoni DG Gross, b'mod partikolari jilqaw il-rapport speċjali tal-qorti tal-awdituri kif qalet il-qorti ħafna mill-fondi strutturali jintefqu permess tax-xiri pubbliku. Kwalunkwe tittib fil-qasam tal-koeżjoni għandu effett sistemiku pożittiv fuq dawn is-sistemi ma' ġenerali u ovvjament anki l-kontlarju ġifiri progress ġenerali fis sistemi tax xiri pubbliku jaffettwa li jkun hemm politika ta' koeżjoni iktar effettiva u hemm bżonn għalhekk ta' ċirku virtuż issa. Għalhekk il-Kummissarju Tija Bjankowska ta' importanti kbira importanza kbira għal kooperazzjoni attiva fil-familja ta' koezjoni u l-Kummissarji Kretzu u Bjankowska ħajkunu għedin jiltaqaw mal-imħallaf Win Owen sabiex jiddiskutu propju segwitu ta' dan ir-rapport. Diġi Grow jaqbel ma' diagnosi tal-qorti fuq il-punti ewlenin speċjalment dwar il-ħtiġa tal-ħiliet u l-arfin espert u għalhekk aħna ħankunu qegħdin nippjanaw li namlu strateġija posta l-kull pajis u nejnu l-professjonalizzazzjoni tal- xerreja pubbliċi u li nixtieq ukoll illi nkunu qed nirrispettaw il-konklużjoni ta' Xanti sal-2016. u ukoll eh, xogħol li għamil orti u Fir-rigward tal-iżbalji li nstabu minnaħa tagħhom aħna ħanatu priorità is-segwitu għal dan kollu kif ġie mħabbar fl-istrateġija tas-suq uniku li ġiet imħabbra riċentament mill-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni ta' direttivi ġodda Is-sitwazzjoni idi li ġejja għatem inqas minn sitt xhur għad diskadenza ta' tas-trasposizzjoni 18 ta' April 2016 ġifiri mhux wisq u l-Kummissjoni ta' tagħti jgħinuna l-Istati Membri fil-proċess u segwi mill-qrib l-istwazzjoni ta' trasposizzjoni fl-Istati Membri. Sissa huma biss ftit dawk l-Istati Membri adottaw miżuri parzjali ta' trasposizzjoni l-Unjoni Franza u l-Ungerija Fl-aħħar laqa tal-grupp ta' esperti tal-gvernijiet fuq il-xiri pubbliċi stati membri qalu li hemm xi dewmien iżda mhux mistennija li jkun hemm problemi kbar f'dan l-istadju Itra uffiċjali ħat idbat li l-Istati membri sabiex nisqu l-importanza ta' trasposizzjoni f'waqt ta' implementazzjoni adattata u nisolbu l-Istati membri sabiex jituna informazzjoni mill-aktar fis possibbli ta' kwalunkwe diffikultà li jistaw jibassru fuq il-proċedura ta' komitoloġija, il-regolament fuq il-formuli standard ta' tiġi adottata minn għaw ftiġranet oħra tidħol fis saffa bidu ta' Diċembru regolamenti fuq revizjoni ta' limiti minimi ħajġu adottati sal-aħħar ta' din is-sena u dokumenti ta' għal eh, Single Procurement Document wara diskussijiet mal-Istati membri intlaħaq bil bejnietom u l-adozzjoni hija maħsuba l-aħħar ta' dan ix-xahar. Issa dal-waqt se nkunu qegħdin nagħtu preżentazzjoni qasira ta' l-ESPD, il-European Single Procurement Document. Um,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 Grazzi ħafna, grazzi wkoll tal-li qed ittuni l-possibilità li nagħmel preżentazzjoni qasira fuq is-servizz ta' l ispd L-ewwel Jekk taraw daqsxejn is-slides tagħna jekk taraw ħafna nies jaħsbu li l-SPD huwa dokument, dokument diffiċli biex wieħed jużah, imma jekk raħ minn flok minn perspettiva teknoloġika naraw li dan huwa l-ewwel bażi għal data strutturali u biex teġalura li għal eh, bħalef minn Owen aħna nemnu illi hemm ħafna li huwa importanti għal dan u għalhekk aħna ħakul qegħdin nagħtu dan is-servizz bħala kummissjoni dan ifisser li ħajkun hemm iktar flessibilità. Dan id-dokument il-verżjoni fuq il-karta juri l-possibiltajiet kollha imma s-servizz tal-ISPD jekk taraħ bħala xi ħaġa fil-format elettroniku ħajkun adattat għall-utent tiegħu mhux ħajkun hemm kollox, jiġifieri mill ewwel ħajkun hemm sistema illi tgħin l-utent. Jiġifieri il-flessibilità hija ħafna ikbar minn dak li jixed id-dokument fuq il-karta, dokument tangibli. Hawnhekk li qed tara fuq l-slide Emmek tistaw tara jekk per fejn għandek conviction fejn għandek ehm, per eżempju xi darba nqatat xi sentenza kontrik, se tajt iva u tagħti l-informazzjoni. Jekk le hemm xafej tagħti informazzjoni, aħna żviluppajna mudell ta' data li SPD flimkien mal-kollegi fl-sens flimkien ma' kollegi li huma esperti fil-qasam. tal-UBL u bekk ħriġna b'modell ta' data standardizzat u xi għax wassal dan ifisser li l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tipprovdi servizz tal-ESPD li jista' jintuża minn autoritajiet kontraenti u operaturi ekonomiċi iżda Fl-istess ħin permezz dana il-modell tad-data tal-ESPD l-istati membri jistgħu jipprovdu l-servizz tal-ESPD propju tagħhom f'pajjiżhom U dal-eżempju qed narukom it-tra minn Spanja fejn huma jipprovdu servizz ta' prekwalifikazzjoni li għandu fih ħafna elementi tiġa inklużi fl-ESPD u għalhekk l-utenti m'għandhomx għalfejn joqogħdu jagħmlu l-informazzjoni doppja ma jużaw tiġa sistema li għandhom fi Spanja. U hemm ħafna sistemi ta' prekwalifikazzjoni fl-Ewropa illi jistgħu jintużaw mill-operaturi ekonomiċi sabiex jgħinuhom jimlew li SPD. Il-modell tad-data ħajkun qiegħed tassew itejjeb eh, l-użu ta' l-ESPD fl-Ewropa. Grazzi. And just before the lights go up, when? u qabel ma nixelu d-dawl, meta ħajibda jaħdem dan x'inhuwa il-pjan ta'kom l SPD? tiġawa disponibbli il model tad-data ħakun qegħdin nużaw is-saf biex ngħinu l-istati membri jimplementaw is-soluzzjonijiet tagħhom, is-soluzzjoni li ħanipprovdu aħna bħala kummissjoni ħatibda tkun disponibbli fl-ewwel tliet ta' tas-sena d-dieħla. Nistgħu nerġgħu nixelu d-dawl mela. Mela. Ħanieħdu l-ewwel grupp ta' mistoqsijiet. U nibdew b'dawk illi lna sinjal. Inti ħad titkellem għal Filip Xivan? Mela, Filip Xivan? Tista' tibda. Mikrofonu kieġu kellim. Ops, pardon, excusez-moi. Comme Monsieur Jouvin est français, je vais essayer de... Jina, Sur Jouvin, għet t-tkellem għalli huwa il-rapporter fuq il-swiq publiku peress li ma setax jiġi l-lum anki jekk aħna ma ħafna deputati hawnhekk imma dan huwa dovut għal problemi li hemm fil ftanza l-strikes ħan niprofa xorta jina naqra dak li kellu jajtu. Jixti ikun jaf. Fix wasanna dwar l-adozzjoni tal-for tal dan il-dokument tal-ESPD aħna fid-seba verżjoni rċevejni fa' wissu li għadda u iż-żmien kien sa' 9 ta' Ottubru biex nirċievu l-kumenti tal-Istati Membri, imma minn dak iż-żmien qed naraw li d-dokument finali għadu ma ħareġ minnħa tal-Kummissjoni. Xanda xtejdinna il-Kummissjoni fuq fiex qegħdin? Ġifiri, qegħdin naqblu fuq din l-aħħar verżjoni surġu ġuven rrid ukoll jgħid li l-iskadenza għal żewġ direttivi għall-adozzjoni tagħhom huwa eh, April li ġej nisperaw li ikonna aħbar fuq dan. Ukoll meta kien hemm l-aħħar laqa tal-esperti fis-27 ta' eh, Ottubru smajna ftit wis dwar it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva. Pożizzjoni la direttiva marxi pubblika La Commission peut-elle nous Il-Kummissjoni tista' tgħidilna fix wasalna dwar it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva tal-concessions, speċjalment fiex waslu l-istati membri, dawn kienu l-mistoqsijiet ta' Sur Juven fuq eh, fu dawn is-suġġetti. Grazzi. And Dennis Dion. Thank you very much. Sorry. Kjon, grazzi ħafna, Sir President, jina kelli pjaċir bħala koordinatur mill-grupp tiegħi tal-Kumitat kont biex ukoll nisma' il-preżentazzjoni tas Sur Owen u rapport speċjali tiegħu u naħseb li huwa tassew rapport importanti. Rajna bosta drabi u għada nerġgħu naraw permezz tal-rapport rapport annwali ġenerali tal-orti tal-awdituri li għatem ħafna problemi. Anke minħabba rata ta' zbalji. U għalek il-orti tal-awdituri ma jistawx jappruvaw il-budget kifinu. ix Republiku pubbliku importanti ħafna l dan il-komitat, semżan nifokaw fuq u dal-aspett u nasab li allura il-mistoqsijiet u huma mux biss tas-surbina u ma kell kummissjoni. Sissa ħna rajna ir-regoli eżistenti tax-xir pubbliċi ta' xir pubbliku u l-problema illi hemm assoċjata ma' dan kollu. Il-Kummissjoni qed illi li u tagħti l-informazzjoni lill istati membri dwar regoli ġodda. Imma kemm nistaw aħna nemnu li fil-fat mustemorru għallar b'dawn ir-regoli ġodda xi stati membri se jridu jitalmuhom, jidrawhom, x'tib ta' prekawzjonijiet jeżistu u jekk hux ħajġu applikati korrezzjonijiet bit iktar soda milli kienet jiġri sissa għaliex dik hija l-iktar arma effettiva tal-Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar mistoqsija oħra. Kien hemm diskussjonijiet ma' Olaf u ma naraw li meta l-affarijiet imorru ħadin fl-Istati Membri wara fejdilna illi aħna nagħtu l-informazzjoni li l-Istati Membri ma mbagħad il-fol is-segwitu jkun wieħed minimu. Issa din hija l-mistoqsija preċiża tiegħi lis sur Win Owen. Jista' jkun hemm ħafna żbalji imma ma tistax taqbel forsi miegħi u tikkonġedili l-istramba li minn banda għatem ħafna affarijiet illi marru ħażin. U minnaħa l-oħra l-istati membri mhux dejjem qegħdin jirranġaw l-affarijiet illi jġbirom l-attenzjoni għalihom u la. U allura ma jistax ikun li jkun hemm ċertu awtoritajiet fi stati membri li ma jridux japplikaw il-regoli tax-xiri pubbliċi kif suppost. Igor Soltes il-consortis. Grazzi. Idir li s-sur de Jong għali li dinja kwistjoni importanti ħafna l-kwistjoni tax-xiri pubbliku kull sena naraw il-qorti tal-awdituri toħroġulna il-rapport u tgħidilna illi ir-rata ta' żbalji fil-verità ma tantx qed tinbidel għada stess ħankunu qegħdin naraw jekk fil-fatt sarx xi progress f'dawn iċ-ċifri. Nasab importanti ħafna f'dan l-istadju anki biex il-Kummissjoni Ewropea tgħin lill-Istati Membri sabiex mhux biss jaċċertaw li jiġu adottati dawn ir-regoli ġodda imma biex tgħinhom permezz ta' dawn il-linji gwida supplementazzjoni u naf li mhux faċli għaliex għandek bosta approċċi differenti mill-istati membri u naf li ċertu stati membri wkoll adottaw liġijiet ġodda separati. U stati membri oħra inkluż eh, pajjiżi Slovenja adottaw biss liġi waħda l kollox. Jiġifieri kemm is-settur klassiku kif ukoll dak ta' eh, tal-utilities. Xorta nemmen li għak federativa direttiva ġdida jkollna xi tip ta' progress, speċjalment bil-kriterji li jiġu implementati fl-istati membri, hemm dana jgħin ħafna għax Jekk il-prezz ikun l-unika kriterju, naraw illi dina kienet ħaġa li fil-passat waslet għal ħafna problemi. Irrid ikun hemm iktar kriterji, kieġobkom kummissjoni aċċertaw li jekk ikun dina il-metodoloġija tal-life cycle per eżempju, naf li mhux faċli, hemm xi ħadd irid jagħmilha dil ħaġa. Nawguralkom kummissjoni u Jekk joġobkom id-darba li jmiss informawna dwar id-data għal kull stat membru ħalli naraw ukoll xi progress sar f'kull pajjiż. Grazzi. Mela. Issanna il-kellima l-oħra, is sinjura Style l-ewel. Grazzi, Sinjur President, u grazzi u koll l-orti tal-auditori u l-Komissjoni. Il-fatt li jintom illum lum eh, ġibtunna u d tassew ħazbuna u aħna f'dan il-komitat nodu għom bis-serjeta ħafna għandi xi mistoqsijiet fuq l-40% irrata ta' fallimenti li hemm fir-rapport kien hemm xi waħda li kienet iżjed xi qasam partikolari kien iżjed suscettibbli mbagħad semmejtu it-tnax u mbagħad it-tlet pajjiżi li kienu qegħdin jaħdmu forsi tisedilna xi ħaġa dwar x'inhi s-sitwazzjoni attwali fuq il-flejjes li ġan tefqu. Milli nista' nifhem hemm ħafna tħassib fuq dawk li diġa benefikaw mill-fondi ta' koezjoni x'qed jiġri allura bħalissa għax min nista' nifhem hemm ħafna tħassib dwar il-programmazzjoni futura u l-implikazzjonijiet ta' dan kollu. U x'ifisser allura dan kollu għal programm attwali ta' fondi sal-2020. Issa ovvjament qegħdin niddiskutu wkoll il-programm ta' wara l-2020 u għalhekk x'inhu ma l-implikazzjonijiet fuq dan kollu, deċiżjonijiet li ħadna aħna fuq ix-xiri pubbliku. Il-Komissjoni semmiet il-port li dokument dan kollu il-proposti l-ġdid il-ġodda x'impatt ħajkollhom intom qedtu li qabel in-nies li kienu qed imexxu dan kollhom ma kellhomx kien espert, ma kellhomx il-ħiliet. Issa, għandhom daw il-ħiliet minn qiegħed dawk li qegħdin japplikaw dawn ir-regoli jafux qed jagħmlu għaliex dan ix-xiri pubbliku huwa suġġett komplikat ħafna imma din hija ħaġa li rikonoxxejnija biss riċentement. U narawha kif narawha din ħaġa din għal 40% hija tassew xokkanti. Dan huwa qasam fejn ħsibt li qegħdin nippruvaw nagħmlu progress aħna imma donnu l-affarijiet ma ċċaqalqux. Il-Kummissarju Benkowska Kummissarju Kritu u tnejn li huma involuti u ħajkonna il-Kummissarju Benkowska li ħad tiġi hawnhekk tindirizzana fuq kwistjoni oħra però imma jridu naċċertaw li dak kollu li huwa possibbli fil-fatt isir għaliex il-fondi ta' koeżjoni qegħdin jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli fl-Unjoni tagħna u ma rridux illi ikun hemm miżappropriazzjoni tal-fondi laqas. Kif nistgħu allura lill-istati membri naċċertaw li jkunu qegħdin iwettqu l-obbligi tagħhom għax ħafna drabi E, seba jkun ippuntat lejn l-Ewropa f'dawn il-każijiet mhux lejn l-Istati Membri. Grazzi tal-ħin tiegħek illum u nittama li tkun tista' twieġeb xi mistoqsijiet min-naħa tiegħi. Republik, alors on jongle un peu Xtaqt nitkellmu fuq is-suġġett ieħor issa għandna tliet suġġetti għall-grupp eh, tal-alle. Aħna għadna ħafna imħasba. U għet nitkellem ukoll għal kollega li għadu ma wasalx dwar ir-riski ta' trasposizjoni. Dawn huma affarijiet importanti ħafna l-ekonomiji tal-Istati membri u nixtiequ li trasposizjoni ssir minn aktar fis. Imma fil-żmien li għadda qed naraw li pajjiżi Franza ma tantx huwa xempju ta' e, e, e, eżempju tajjeb qed nitkellmu pereżempju fuq il-gold plating għalhekk il mistoqsijiet tiegħi hija l kif se jara tara l-Kummissjoni li se tillimita ċertu problemi, elementi li forsi iddajfu l-effetti li rridu naslu għalihom grazzi għal din id-direttiva fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Okay, so... so, mela, saqsi xi mistoqsijiet ġenerali milli nista' nifhem aħna unek qegħdin indirizzaw żewġ affarijiet kompletament differenti waħda għandha x'taqsam mal-fondi tal-Unjoni Ewropea stess li għek l-istati membri mhumiex qegħdin jisegwu ir-regoli speċifiċi għal fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Forsi regoli ġenerali għal dak li skopri il-leġizlazzjoni ta' xiri pubbliku fl-Ewropa. Avolja, fil-rapport tal kommissarju qed jidilna li xiri pubbliku jirrappreżenta madwar 17% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea ġivirini hija ċifra ħafna ikbar mill-budget Ewropea. L-ewwel mistoqsija l awdituri allura hija minn dan kollu mir-rapport tagħkom wieħed jista' jikkonkludi li dawna il- l-40% tal-fondi tal-proġetti mill-fondi tal-Unjoni Ewropea fisser li mhux qegħdin jirrispettaw ir-regoli u nissospetta li tweġiba hija għaliex nasab li uħut minn dawk il-kwistjonijiet huma fil-fatt speċifiċi għal dawk il-proġetti u dawk il-kanali tal-fondi. Tista' tajdilna xi ħaġa iżjed, xi informazzjoni iktar dettaljata fuq ix qegħdin jifukaw li zjed dawna il-kwistjonijiet l-IRDF, il-fond soċjali pereżempju, jekk mhix fuq ċertu um, daqs ta' grants pereżempju, jekk hux mill-bidu tal-perjodu l-2009 li qed nitkellmu fuq perjodu daqsxejn imbijat issa jekk u xi problemi kienu fokati fuq ħaġa għaliex forsi l inji gwida li nataw fil-bidu ma kienux daqshekk ċari. Nasab tajb li jkollna daqsxejn analiżi iktar dettaljati biex naraw eżattament fejn kienu problemi u għalfejn. Mbagħad irid inkun ċerta wkoll dwar dak li għalna għaltin l-Kommissjoni x-l-istrumenti li qed jipproponu huwa differenti. Id-dokument ta' xiri pubbliku u d-dokument uniku għettunna illi din hija għodda online b'intenzjoni intenzjoni li tagħmel iktar faċli għan negozji żgħar sabiex ikunu jistgħu jagħmlu offerti fuq kontratti ehm, ikunu fejn ikunu fl-istess pajjiż awtorità lokali għal entità viċin tagħhom minn dipartiment tal ieħor u dan kollu ħajkun jista' jsir online mill-sena d-dieħla. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi. Dina lodda tant fantastika li ħajamilha tant faċli l-negozji żgħar tagħna li jagħmlu offerta ma' suq uniku kollu x'tip ta' promozzjoni qegħdin tagħmlu għaliex aħna dejjem ngħidu xem ħażin u xi problemi jeżistu fuq is-suq intern imma meta nagħmlu l-affarijiet tajba ma ngħidulhomx. Eh, kif qegħdin tippruvaw intom allura x'għandu din il-ħaġa kif ħadd taċċertaw li l-problemi li jista' jkun hemm meta tibda taħdem din is-sistema nkunu nistgħu niddirizzawhom mill-aktar fis. Grazzi għaw xi ħadd ieħor. Sewa, it-tweġibiet issa. Kirchberg, grazzi, President. Mela, jiena niffoka fuq il-mistoqsijiet tiegħi li saru lili mela l-ewwel nett. Grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom fuq it trasposizzjoni u l-progress li SPD ħanħalli l-Kommissjoni sabiex tweġibkom. Mela, grazzi ħafna tal-li ehm, għat tisimawni kien hawn minnkom li smajtuni darbtej, grazzi ta' dan. Mela, aħna ovvjament bbażajna ruħna fuq evidenza komprensiva ehm, ammont ta' snin. Mela, inti qed l-fiduċja deteriorat Issa ħna konna għadna fil-direttivi tal-xiri pubbliku fil-fatt inkludejt informazzjoni fil-slides tiegħi speċifikament għal dan il-kumitat, ġifika daqsxejn differenti mill prezentazzjoni di smajt sewa, imma dejjem jiddependi mill affajt kif jiġu implementati fil-prattika. U għalhekk it-tema ġenerali ta' aktar flessibilità u simplifikazzjoni biex tippermetti li jkun hemm iktar aċċess mill-SMEs hija waħda li tassew meħba bija u hemm ukoll affarijiet oħrajn bħal pereżempju sħubijiet innovattiva il toolkit mirata fuq il-modifika tal-kontratti servizzi ta' saħħa, edukazzjoni u servizzi soċjali dan ukoll jippromettu ħafna f'dan il-kuntest. Issa jekk il-Kummissjoni trid tieħu azzjoni jekk l-affarijiet imorru żmerġ din hija kwistjoni li trid tweġiba l-Kummissjoni. L-aħħar mistoqsija kienet titratta l-każijiet ta' frodi din hija ħaġa li eħen kopruha fir-rapport tagħna iżda mhix il-ħaġa li nifukaw fuqha mod ċentrali. Il-motivazzjoni ta' jekk l-Istati membri jixtiqux jissegu regoli ta' xirri pubbliku forse minħabba li hemm ħafna frodi fil-pajjiż jew xi ħaġa ta' dan it-tip din hija l-iktar verifika diffiċli biex nagħmlu. Ikolli ngħid li mill-inqas wieħed fil-Istati membri l-Italja għaltilna li għandha problemi, għandha storja ta' problemi ta' Eh, imġiba kriminali f'dan il-qasam ta' xiri pubbliku għalin jieħdu azzjoni pjuttost impressjonanti fuq livell ċentrali. Kien hemm kwistjonijiet dwar il-konnettività wkoll f'dan l-Istat membru u jekk din għax ħadd wassal għal bidliet tanġibli aħna edna illi nittamaw li jkun hemm ukoll tnaqqis fin-numru tal-awtoritajiet kontraenti fis-sena d-dieħla propjament, ġifri hemm sinjali, hemm ċaqliq il bidlit qed isiri ma' kummissjoni tittibqa' taħdem. U m'għandix dubju illi hekk qed isir. Fuq il-mistoqsijiet l-oħra, l-40 fil u il-suġġetti Is-suġġetti huma varjati ħafna, fanessi 2 u 3 rapport dawna bażi ta' mistoqsijiet li għamlet il-President għandna xi analiżi ta' clusters anke bħala tip ta' font u il-tweġiba tiegħi l-iktar il-fondi kbar li RDF u l-fond ta' kważjoni. f'dak il-każ għad naraw iktar problemi mill-fond soċjali x'għandek ħafna iktar xiri pubbliku illi jaqbes it-threshold, per qasam ta' kostruzzjoni, illi jista' jkollha ħafna iktar kwistjonijiet li waslu għal problemi. Jekk il-programmazzjoni ix edha skont il-kalendarju u flejjes li intefqu. Il-żewġ kummissarji involuti ovvjament jaħdmu ħafna fuq dan kollu jina qed nistenna bil-ħerqa u kollu niltaqa' magħhom. Ġelt għajt magħhom matul il-verifika imma issa importanti li naċċertaw illi t tmexxija konġunta u fiħdan il-Kommissjoni u l-bilanċ huma importanti ħafna u l-involviment tagħhom it-tnejn juri li huma hekk jixtiequ wkoll. Imbagħad kellna kollega oħra li tkellmet dwar ir-riski ta' trasposizzjoni li nasta għall-Kummissjoni biex tweġibkom u fl-aħħar fuq il-kummenti tal-President, grazzi, jiena għattilkom li hemm iżjed dejta f'annes 2 u t-tlieta fil-fatt u staqsejtna jekk aħna dawna l-40% nistawx nikkonkludu li huma il-xiri pubbliku tal-istati membri. Nasab li wieġib li l nifsek, il-qorti tal-awdituri miex l-awditur ta' nefqa pubblika indipendenti fi 28 stat membru. Dika ovvjament fidejn l-entitajiet nazzjonali, aħna naħdmu magħhom, kena l-SAIs illi wiġbuna għalu b'ma ġenerali li forsi Is-sitwazzjoni fuq livell nazzjonali hija waħda simili kien hemm xi tnejn li qalulna li kapaċi tkun anke daqsxejn għar. Imma naħseb illi din hija ħaġa li jridu jaraw il-pajjiżi individwali u jekk l-MPs huma interessati allura dana jridu jieħduh mal-awtoritajiet tagħhom. Is it? Imma meta l-istati membri jiġu biex implementaw dawn il-programmi ma jkunux qegħdin iżommu mar-regoli li huma speċifiċi għal-programmi? jew inkella mhux qed jirnejxilhom iżommu jkunu konformi mal-regoli ġenerali tal-xiri pubbliku għax affarijiet varjaw u fl-istati membri tiegħi ħafna drabi jeduli il-programmi, il-regoli tal-programmi speċifiċi huma komplikati ħafna u ma nafx ekkux eh, hawnhekk l-intop Iva hija mistoqsija pertinenti u nafu li tiġri f'pajjiżna fil-fatt din il-konfużjoni imma ovvjament ħafna drabi għal programmi apparti li hemm il-flus eh, pubbliku jkunem il-flus tal-pajjiż, ġifiri u ma regoli tal-pajjiż jew regoli tal-Ewropa li qegħdin jolqu l-problemi. U fl-istudji, l-istudju tagħna ngħidu li fċertu oqsma fejn ikunu qegħdin jagħtu l-flus huma l-istati ovvjament għandhom ir-regoli tagħhom. Imma meta dawn ikunu ivarjaw mir-regoli Ewropej ma ta' ma jkunux jaqblu hemmhekk jinqalaw il-problemi. Aħna rajna il-possibiltajiet kollha ġifieri non-compliance ma' regoli tal-Unjoni u anki f'każijiet oħra fejn kienu regoli tal-istati membri li jkunu komplessi wis eh, iktar mill-leġislazzjoni tal-Unjoni. U jien naħseb li fil-implementazzjoni pratika fuq dan irridu naħdmu. Għax tajjeb li jkun iktar flessibilità, iktar diskrezzjoni, imma dan iġib ċertu riskju li ċertu stati membri jistaw jasbu li iktar flessibilità, iktar diskrezzjoni jista' lok jaħsbu li jkun hemm iktar affarijiet komplessi. Imma jina naħseb li blajnuna kom nevitaw dawn il-problemi. Jina naħseb li fil-rekomendazzjoni tagħna joħroġ ċar x'titx għandha x'tagħmel il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha ċertu eh, setat u tajjeb li tużom. Il-risposta tal-Kummissjoni u kol aħna nandaħluha eh, fuq ir-rapport tagħna ġifri fuq il-ksur li se jagħmlu il-proċeduri ta' ksur ta' infringement u anki fuq il-suspensjoni jekk il-pjanit u l-flejjes ma jintużawx sal-2016 eh, ikunu jistaw jaġixxu. Jena naħseb din eh, u din eh, qegħdin fi triq tajba għax irid ikun ċar li hemm konsekwenzi jekk l-istati membri ma jsegwux ir-regoli u ma jimplementawx id-direttivi. Grazzi. Thank you. With the commissioner? possibly just a very general point. I think that we all agree, and I'd like to uh, introduce my colleague Vittoria Liat. Andi il-kollega tiegħi minn DG Reggio. Um, DG Grow u uh, DG Reggio u l korti tal-Awdituri kollha nafu li il regoli ta' xiri pubbliku mhux biss jitlob trasposizzjoni ta' regoli tal-Unjoni ma trid verament ħafna u ħafna xogħol biex ikun hemm eh, tara li jinbnew l-kapaċitajiet fuq livell nazzjonali eh, dejjem biex kulħadd jaħdem dan l-ispirtu ta' xi Repubbliku. Sabiex nindirizzaw xi eh, l-mistoqsija tal-nom tal-sur Juva, it-traduzzjoni għad-dokumentu li kumma l-esti, u aħna għada se tibda l-proċedura veru ħadna l-ħin tagħna għax kellna nidkomplu niddiskutu mal-istati membri. Ridna naraw li nkunu qegħdin naqblu għax se jkun dokument li se jkollu impatt prattiku konsiderevoli ta' kif jaħdmu taħdem jaħdmu l-kumpanniji u l-amministrazzjonijiet. Imma sa naħseb li issa eh, eh, serħunna moħna kollha sabiex l-Fapril ta' sena d-dieħla nibdow hemmhekk naslu għat-trasposizjoni tal-pakket jina tkellimtkom fuq Renju Unit, l-Ungerija u Franza li diġa adottaw sa ċertu pont il-pakket l-informazzjoni li eh, ġeja mill-istati membri hija waħda li tinkoraġina, ma nafx kulħadd jasal sal-2016 imma naħseb li isu kollox ehm, sotto kontrollo anki ġifri minnaħat tal-amministrazzjoniet nazzjonali. Issa Sur De Jong, u biex nisħa fuq il-punt li jena milt fil-bidunet, Iva, aħna lesti inkunu rigorużi ħafna fl aħħar tal-2016 il-bidu tal-2017 jekk il-randevu dwar il-kondizjonalitajiet aħna ma narawx li qed jiġu osservati, imma hemm ukoll l-isforz ta' kooperazzjoni mal-Istati membri sabiex intejbu is-sistemi nazzjonali tagħhom sabiex dawn ukoll il-kapaċitajiet tagħhom, il-livelli ta edukattivi tagħhom, anki l-istituzzjonijiet biex itejbu sistemi kollha tagħhom. B'dan il-mod ikunu jistgħu jifmu li l-benefiċċju huwa għalihom li jkollhom sistema amministrattiva iktar modernizzati u dawn ikunu bekk eh, ikollhom e, rwol komplut fis-suq intern Il-mistoqsija ta' Sur Soltes, ma nafxux etnejt ismek tajjeb jien, ma eh, jgħid il-kellim, aħna qegħdin nisviluppaw il-capacity building u l professionalizmu fl-istati membri u nafu li wieħed waħda mill-fatturi huwa li l-unika kriterju li wieħed jista' juża mhux biss huwa l-prezz hemm raġuni tal-fxiex eh, nużaw biss il-prezz xi kultant, imma ek ma tridx tuża il-prezz, tuża l-politika jew eh, il-kwalità, eh, irid ikollok din l-amministrazzjoni li taħdem aħjar. Fuq Sur Stiller, għadni kem għed, jiva naqbel li mhux qegħdin nitkellmu biss li il-fat li kollok ir-regoli biss. L-affarijiet huma iktar komplikati, mhux liġijiet biss, inti trid tpoġġi ma' rappresentanti tal-istati membri tfemom kemm huwa importanti li dan kollu eh, importanti li sistemi tal-xiri pubbliku fuq livell nazzjonali għandhom ikunu ehm, tajbin u hekk qegħdin nagħmlu aħna Din nipruvaw ninkoraġġuhom u nfemuhom u anki fil-qorti tal-awdituri qed nifmu li din hija triq li għandna nieħdu. U fl-aħħar eh, dwar l jespidi li saqsit il-President il president Sissa aħna konna eh, verament qed naħdmu bisħieħ biex l-istati membri jagħmlu dan id-dokument uniku u issa se nibdew naħdmu iktar fuq il-kampanja ta' komunikazzjoni għandek raġun, sinjura tgħid, li mhux biżejjed li nadottaw dawn l-affarijiet huwa wkoll importanti iktar importanti em, li dawn l-affarijiet ikunu aċċessibbli lin nies jifmuhom biex jikunu jistgħu jintużaw fil-prattika. Grazzi. Ma Tarabella. Sur Tarabella, għandek xi mistoqsija? Jew nkella forsi xi sejżon buka ġurnat. Iva, Sinjura President, l-ewwel net, skużawni għax ma konċaw mill net tal-laqa. Kont fil-kumitat agri għax kont rapporter fuq dossier, dik raġuni għaliex ma konċaw imma mhux se ċej, xejn m'għandix mistoqsijiet nixtieq ngħid imma li nilqa' din l-inizjattiva peress li jina kont rapporter fuq din direttiva nista' nitkellem fit-tul fuq il-filosofija tal eh, dan il-Parlament jiena nixtieq nkun naf kif l-istati membri se jdaħlu dawn id-direttivi fil-liġi tagħhom kif da tamel il-monitoraċ il-Kommissjoni u kif qed javvanzaw ċertu pajjiżi kif eh, u verament ħat gost nismaw koll il-qorti tal-awdituri et edha tara tamel il-verifiki taħħa għax fi xeri publiku eh, nafu kemm problemi meta il-komissarju Barnier kien għamel il-riforma eh, rajna li il-kriminalità l-iktar eh, olja ma kienux il-prostituzzjoni jew inkella droga kien ix-xiri pubbliku fejn kien hemm l-iktar reati kriminali Eh, tajjeb li kunem rekomendazzjonijiet jena smajt l-eżempju tal-Italja li ħadet miżuri drastiċi dwar il-problemi jena tajjeb li il-rapport jindika wkoll min qiegħed jirranġa u forsi naraw li kunem ukoll blacklist naf li forsi dan ma tantx huwa korrett li qed isemmi blacklist hawnhekk Imma dan huwa l-an wara kollox tal-direttiva ġifiri li il-flus pubbliku, il-flejjes pubbliċi u il-prodott eh, tal-Unjoni Ewropea xi 20% eh, jiġi dejjem intużat fil-interess ta' ċittadini u direttiva rridu naraw kif tista' tiġi applikata eh, għax direttiva hija eh, kaxxa tal-odda li wieħed jista' juża, juża tajjeb jew le. Imma dawk li se jużaw dan kollu huma l-istati membri. Għalhekk ma ridux ninsow fl-istat kull stat membru kull awtorita se tiġi mejjuna biex iddaħħal fis-seħħ dawn id-direttivi li qegħdin inħejju u nerġa' nirrepeti il-feedback u għandu jkun fl-istati membri imma l-orti tal-awdituri għandha eh, rwol importanti ħafna tajjeb li il-xiri pubbliku isir kif supposta Umbat, l-interess eh, fondamentali ta' kif se jizvolġi dan il-proċess kollu, il-xol tal-parlament issa ilu għaddej għal sentejn u verament ma, ma kollegi oħrajn kien ix-xogħol' li, li xol xogħol eh, imur tajjeb. Grazzi, Signor President, taħseb li l-assistenti tijaj ta' feedback tajjeb biex nkun nista' nesprimi ruħi, Signora President. Iva Iva, Mark, dejjem aħna nintamaw li il briefing sana jkunu tajbin. Sinjur, grazzi ħafna għal mistoqsijiet il-kummenti tagħkom li se jkomplu jiżvolġu diskussjoni tagħna. Żewġ punti. Inkwantu tal monitoraċ tal-Kummissjoni, u jekk din se tkun xi problema ta' dejjem, hemm ir-rapport naraw li din il-problema minn dejjem kienet magħna u joħroġ ukoll ċar fil-rapporti annwali sur De Jong għalli rapport eh, tagħna joħroġ għada, ġifiri mhux eh, se nikkummenta imma ovvjament naħseb l-2014 anki jekk mhux ma nistax nikkummenta naħseb mhux se tkun sorpriża li taraw li xi Repubbliku se jerġa' jkun daqsxejn xawka hawnhekk. Fuq il-blacklist ma naqbilx u ma naħsibx li inti kont qed tissuġġerixxi verament blacklist, inti iktar qed titkellem fuq trasparenza u xekk u aħna publikajna paġna 36 tal-rapport, għanna nota eh, fil-paġna 35 u 36, żewġ listi tal-istati membri. Fil-nota 35, 12 l-istat membru li fil-bidu ta' din is-sena ma kienux għadhom eh, ħadu eh, konsidraw il-kondizjonijiet ta' xi Repubbliku. Umbat għettilkom kol li tlita minnom għamluwom u ħarġu mill kategorija forsi sur għal-mejda jajdinna l-imkienu dawn it-tlieta imma tbaqa' disa bi problema. Umbat, hemm erba' stati membri li Digi Grow ukoll din jaħdmu flimkien magħhom b'ħafna reqqa fil-fatt. Dawn l-istati membri għandhom problemi speċifiċi ta' xir pubbliku anki ġifiri fil-kaxxa numru 10 tar-rapport issibuha. Ġifiri għaraw ftit dawn il-noti fiħ il-paġna 35 u 36 u tarawn dawn l-istati membri li jisħoq ilhom attenzjoni speċifika. Ma nafx sura l mejda riċiżi ċaġa ma dik li għadni kemmet jien. Grazzi. Minuta. Il-kollega ta' Diġi Reġio tixtieq tgħid xi ħaġa. Minuta. Grazzi ħafna. Jina Vittoria Aljata, direttur f'Diċi għax taqt nejdilkom li nikkonferma li aħna qed naħdmu jitfit ma' Diċi Grow sabiex nindirizzaw il-miżuri ta' prevenzjoni sabiex l-istati membri jkunu iktar kompetenti biex jagħmlu xogħol ta' xi Repubbliku tajjeb. U meta niġu għal miżuri ta' korrezzjoni, li nwaqfu il-proġetti jew inkella il-flus. Aħna ovvjament ir-rapport tal-qorti jgħinna ħafna għax għanna ċans nerġaw niddiskutu xinu ma' djufijiet x'kienu dawn il-problemi u jkonna u kol kooperazzjoni fuq livell li ġifri livell tal-Komissjoni kunu nista' nejnu l-istati membri biex jieħu r-riżultati. X'saq biex niċċara punt jekk għandna 40% ta' dawn it-tenders li għandhom problema meta nitkelmu fuq il-valur, ir-rata hija ħafna inqas minn 40%, qed nitkellmu fuq inqas minn 10%. Ġifri l-40% noqogħdu ftit attenti m'għandux taqsam xejn mal-valur tal-problemi li nsibu fix-xiri pubbliku. Grazzi. Okay, we're moving on to the uh, next. Imorru mela, immorru għal punt li miss rapport fuq it-tisa u Catherine Steile se toħod li posti għal ftit ħin. Okay, we move on to the next item, which is... Mela, immorru issa għal tisa il-rapport ta' Virginie Rozier. Fidejk, signora. Merci, Katrin. Grazzi, Katrin. Jina nishti nibda billi nirringrazzja l-kollegi kollha li enuni b'din l-opinjoni li tawni l-emendi. Nishti nirringrazzja u kol mod partikolari il-shadows kena kondizjoni diffiċli, għax ma tantx zmin, żmien, u wkoll il-ġimgħa l-oħra il-Green Week. U xtaqt nirringrazzja x-shadows kollha li f'dawn il-kondizzjonijiet mhux faċli, xorta waħda verament ħadmu u nir-ringrazzja. U s suġġett huwa wieħed komplikat, qed nitkellmu fuq dan il-ftejjim dwar is-servizzi u qed naraw li għandna ħafna opinjonijiet diverġenti. Nispera li bil-kom nolħu kompromess madana kollu fuq din l-opinjoni speċjalment fuq suġġetti pal protezzjoni l-komprometlieta tal-konsumaturi u anki tal-ħaddiema il-ħol inta xogħol li jkun eh, kif suppost kif inuxira il-bilanċ bejn il-, il, il li għanna fit trattat u anki kif il-nħol u liġijiet tal-interess ġenerali, il-kompromess numru 6 li jeskludi s-servizzi pubbliċi mill-ambitu ta' trattat u kompromessi oħra dwar il- anki il-mobilita professjonali mux qed naqblu fuq kollox imma xorta nibqa' ottimista li aħna u kompromess meta niġu biex nivutaw fuq dan għada. Fuq l-għani ġenerali għanna ftit problemi bil-formulazzjoni li naħseb iżvulhom il-kaptu wkoll U xaġa li e, sorprenditi fuq il-kwistjoni ta' trasparenza għallik li huma it-trattat transatlantiku domna ħafna niddiskutuh rajna li kienem zvolġiment anki il-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili biex ikunem iktar trasparenza, iktar aċċess dokumenti, hawnhekk għandna formulazzjoni li nispera jisfadisfaw il-kulħat. Imma din il-kwistjoni ta' trasparenza naħseb huwa għan għandu jkun tana kollax, verament għal-fini politika. Umba tu se jkun il-vot fil-komitati li se jiddeċidu kollox fuq dwar il-lamendi aħna eh, provajna u kompromissi ma tantx irnexxinna. hemm il-lista pozittiva jew l-hybrid list għal dak li huwa aċċess tas-suq u anke fuq l-ambitu eh, li lin mill-servizzi pubbliku. Nixtieq ukoll infakkar li anzi aħna xtaqna nfakru l-prinċipji li ta' din l-opinjoni, la bozz ta' opinjoni, ġifiri li naraw li nlaqqaw l-anijiet ta' trattat dwar il-servizzi, naraw li kunem hemm kondizjoni ta' kompetitivita ġusta, nejnu lil kumpanniji imma neftakru kol fil-konsumaturi u fl-ambjent xi ħaġa li rridu nżommu d-demajnejna, għajnejna meta nitkellmu fuq negozjati kommerċjali hija l-kwistjoni tar-reċiproċità u li jkun hemm ukoll il-bilanċ naraw li għall kumpanniji l kondizjonijiet għall kumpanniji Ewropej ma jkunux ivvantaġġati eh, meta mqabla mal-kumpaniji tal-imsieħba tagħna. Grazzi ħafna. Thank you uh, to Rapporteur. I'm going to now take the shadow. Grazzi ħafna, Signora Rapporteur. Issa ħana di għax-shadows fl li suppost u għalek naddu Signora Galpelċ l-ewel. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq nirringrazzja l-Rapporteur għal-ħidma tagħha kif qalet tajjeb ħafna hija dinja opinjoni sensittiva ħafna u għalek ma kienx faċli illi naslu għal emendi ta' kompromess illi ġu aċċettati mill-maġġoranza. Però r-rapporter għamlet biċċa xogħol eccellenti u il test revedut nistaw naċċettaħ fil-parti l-kbira tiegħu. Issa, il-pożizzjoni tal-grupp tiegħi. Rridu nisħu fuq il-fatti li l għanta tisa miex illi neliminaw ċerta ftejm ftemiet illi jeżistu, iżda illi jkun hemm opportunitajiet ġodda fiħdan is-suq uniku illi ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Però mhux problema lina kif eżattament nipproċedu. Hemm xi emendi li huma daqsxejn problematiċi għalina isħaq biss fuq dawn għalix mandiċ il-ħin li nqot nidħol fid-dettal dwarhom. L-ewwel nibdew b'kompromess 8 fuq il-listi pożittivi u eżawstivi nifem illi il-partijiet qed jitkellmu qed jużaw l-approċ ta' positive list mentri min qed juża il-negative list. Irridu nsejħu nsejħu l-parti tagħna sabiex tuża lista negattiva għaliex bekk il-negozji tagħna ikunu qed jifmu aħjar x'jistgħu u x'ma jistgħux jagħmlu eh, fissu. Eh, barra minn hekk l-approċċ tal-hybrid listing ta' fuqu aħna eh, jiena ġifieri u s-Sinjura Ċaranzova edna illi dan it-tip ta' approċċ jista' li jinteressa lil diversi membri u partijiet ta' WTO u ħedġiġom sabiex jisiru parti minn dan il-proċess ta' negozjar barra minn hekk. Il-grupp tiegħi mhuwiex favur kompromess ħamsa lanqas. Jiena nisħa issa biex ikun hemm ftehim dwar il-parteċipazzjoni rigward il-prinċipju ratchet għal l-impenji ta' dak il-grupp u ninkoraġixxu n-negozjaturi sabiex inkopru dawn l-impenji ta' aċċess tas suq permezz ta' limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet kulħadd ikollu dritt għal kompetizzjoni barranija u mbagħad eventwalment jiddeċidi huwa jekk japplikax dawn iż-żewġ dispożizzjoni tiegħu le. Barra minn hekk aħna ma nħossux illi hemm lebda ostakoli oħrajn, però dawk li tkellim dwarhom kienu l-punti li l-aktar jikkonċernawna. Nirringrazzja mill-ġdid lis sinjura Rapporter għal kooperazzjoni tagħha u kun qed nistenna illi naħdem magħha bil-ħerqa fuq dan il-rapport. Grazzi ħafna, Signor President. Emma McClarkin fl-ECR. Grazzi ħafna, il-Sinjura McLarkin, għal-ICR. Grazzi ħafna, Sinjura President, nishtiq nirringrazzja l-rapporter u l-shadow rapporters u koll għal-ħidma taħħom fuq dan il-rapport u anka għal-parteċipazzjoni taħħom fil laqġa għa Strasburgu. Et naħdmu sabiex nsibu aktar kompromessi li nistaw nil-qawem kol kem aħna, pero għall-ICR um, wis uh, red lines li għadhom qed li għadhom jeżistu f'din l-opinjoni u aħna ma nistawx ma nagħtux kasom u fil-fatt hawnhekk eh, mhux is-Sinjura Rozier mhux qed tqis ċerta benefiċċji li tista' ġib magħha tisa, m'hemmx biżejjed ambizzjoni u għalhekk naħseb illi aħna hemm bżonn nisħu aktar fuq il-potenzjali li tisa għandha fis-settur tas-servizzi. U sfortunatament dawn il-kompromessi eh, illi għadhom qed ikunu ta' ostaklu ma nistgħux naqblu magħhom. Per eżempju, għalija hija ħasra illi nara per eżempju llum qed nilqaw lil għadna kif il-qajna eh, lil kellim li tkellimna fuq l-istrateġija dwar is-suq uniku iżda hija ħasra li mhux qed nagħtu każ għal jaħasra li għadna mux qed nifmu li mu il-potenzjal sħiħ ta' dan is-suq ta' servizzi u illi dan qed jaffettwana u qed ixejjen il-settur tas servizzi. Jira ma nħossx li dan huwa messaġġ li aħna bħala kumitat imko għandna nibatu u lanqas ma huwa wieħed li jiena nista' nappoġġa il-pożizzjoni u anka il Eh, il-pozizjoni ta' Sinjora Porter hija ta' problema għalina. Aħna eh, dwar dan diġa tkellimna anka fin-negozjati li kellna fuq TTIP u nħossu li sa xejn ma nbidel. Din mhijiex opportunità biex nbidlu l-affarijiet li fuqhom diġa ddeċidejna, iżda naħseb illi għandna nqisu lista ibrida. Eh, naħseb li din tista' tikseb l-appoġġ tal-maġġoranza tagħna u ikolla biżejjed ambizzjoni u fl-istess ħin ikunu qed niżguraw li nkunu qed nilqgħu l-opportunitajiet il-ġodda biex intenni dak li qal il-PPE aħna wkoll ma nistgħux nappoġġaw kompromess numru 5 dwar il-ratchet clauses u aħna nħossu wkoll illi għawek qed uh, inkunu qed naqbżu biex nejdu għak l komissjoni waqt il negozzjatu ma nasibx li bekk nkunu għet nejnu. Ma nistax nifem lanqas kif aħna ma nistax nappoġġaw il dan is-settur li tant huwa importanti għall ekonomija tal-Unjoni Ewropea, però fl-istess waqt rridu naraw kif nistgħu nagħmlu biex nkomplu nappoġġaw dan is-settur u nippromovuh. U fl-istess waqt niżguraw illi għandna ikollna ftehim ta' disa ta' tisa li huwa biżejjed ambizzjuż. Barra minnek nishtiq nixtieq insemmi wkoll illi jekk aħna inneħħu emenda numru wieħed f'kompromess numru wieħed e kif għamilna e, ikun hemm xi kompromess fuq dak barra minn hekk nixtieq ngħid ukoll li jiena imħasba dwar il-fatt illi ma nattajnix il-possibilità illi kunem votazzjoni maqsuma. Ma nafxek il-persuna, il-Signora President, tistax tqis dan il-komment minna ħatijaj, għalix dinja xaħġa illi fil-passat diġa għamilna. Sfortunatament jina kont qed nispera illi nejt, illi dinja opportunità eccellenti għalina sabiex ikolna settur ta' servizzi li jaħdem aħjar. Nittama illi eh, xi ħaġa tkun tista' ssir f'dan l-ambitu. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss huma Dita, Dennis De Jong, Igor Soltex u il-Sinjura Toshkinowski. Mela, nibdew l-ewwel bdita, però mhijiex hawnhekk, allura nagħti l-kelma lill honorable De Jong. Grazzi ħafna Fiki. Jina nixtieq nirringrazzja l Virginie Rosier tassew għaliex din hija biċċa xogħol eċċellenti li għamlet hija fejn privat taqat diversi gruppi illi mumiex tal-istess opinjoni. Jiena grat ħafna għal din il-bicċa xoll li għamet, jiena sa issa rajt zewċ terzi tal-lista ta' votazzjoni u fil- parti l-kbira tagħhom naqbel magħhom. Fil Però l-iktar ħaġa importanti hija illi sabiex eh, tikkonvinċi grupp illi b'mod ġenerali ma jaqbilx miegħek u m'għandux xaqsam hawnhekk is-settur tas-servizzi, flimkien ma' grupp illi mejet biex l-affarijiet jiproċedu kemm jista' jkun possibbli mhijiex biċċa xogħol faċli u naħseb li hawnhekk hawn serje ta' eżempji fejn aħna żidna l-garanziji fuq is-servizzi pubbliċi, id-drittijiet tal-konsumatur, id-drittijiet tal-ħaddiema, eccetera. U naħseb li din għandha tkun l-intenzjoni ta' dan il-kumitat mhux il ngħidu aħna favur is-servizzi jew is-settur tas-servizzi u għalhekk ejja naqbdu u nejdu li naqblu ma kollox, għalix laffariet mux daqsek sempliċi, għat għanna stati membri li għadhom mux lesti li diskutu u is sistema kolla kemmi illi tipprova titkellem ma' ċerta pajjiżi, ma' ċerta gruppi inkluż dak tiegħi, mhux dejjem hija biċċa xogħol faċli. Mod tipprova timponi l-affarijiet u mod tipprova eh, tqis u tara fejn għandek l-iktar konsens. Grazzi ħafna għand il-kelma lil Igor. Grazzi, ikolli ngħid illi Nikolli nametti li negozjati fi sessjoni ta' Strasburgu kienu tensa ħafna u utli wkoll. U naħseb li r-rapporter għamlet bicċa xogħol eċċellenti għaliex provat issib bilanċ bejn il-gruppi politiċi kollha illi għandhom opinjonijiet diverġenti ħafna fuq uh, dan il-ftejjim fil- għal kummerċ ta' servizzi. Għawak nishtiq Nisħa dwar il-pożizzjoni tal-ħodor rigwardin l-opinjoni. Aħna konna favur kompromess numru 5 dwar il-ratchet clause, emenda kompromess numru 8 u anka kompromess numru 9 fuq ix Republiku pubbliku minkejja il-tfassil daqsxejn dajef F'emenda ta' kompromess numru 2 fuq trasparenza għandna xorta waħda nistgħu nappoġġawha u l-istess fil-każ ta' kompromess numru 6 fejn it-test issa ġi xiftit mibdul u issa qed jirrifletti aktar tfassil li hemm fit-TTIP u li xorta nistgħu nappoġġawh. U anka rigward il- test l-imbidel xiftit rigward il-kwalifika professjonali u kol dak it-tibdil nistgħu nappoġġawh. Bħalma diġà qed fil-laqgħa ta' Strasburgu aħna ma nappoġġawx kompromess numru wieħed illi ma mhux konformità mal pożizzjoni tagħna bħala grupp u ma nappoġġawx lanqas kompromess emenda kompromess ta' kompromess numru tlieta illi toħloq ħafna stenijiet mit-tisa, pero ma nistawx nappoġġawha u lanqas ma nistgħu nappoġġaw emenda ta' kompromess numru 9A minħabba li ma nistgħux naċċettaw it-tfassil dwar ir-reċiproċità. Nittama illi ir-riżultat aħari ta' din l-opinjoni ikun wieħed favorevoli għal grupp tagħna li jkunu nistgħu nappoġġaw. Grazzi. Grazzi nagħti l-kelma lil Marlene. Grazzi, Signora President. Meta wieħed iqis il-proposti li smajt minnant il-kollegi, daqxejn qed tikkonfonduni xi ftit. Ma nafx hekk kulħadd qed jifhem ir-riski involuti f'dan it-tip ta' ftehim, ma nafx kemm dan jagħmel sens mill-att ta' għal mill-att kummerċjali, rridu niżguraw illi tisa' ikun uh, ftejim favorevoli u barra il- eh, barra dawn l-aspetti dawn il nuqqasijiet hemm ukoll ċerta perikli hawnhekk qed inkomplu nimxu fuq eh, triq eh, illi diġeja waħda perikoluża barra minn hekk mhux qed inqisu ċerta pożizzjonijiet uħut minna qed jitkellmu dwar il-racket clause. Il-grupp li qed nirrappreżenta jiena iħoss illi għanna nirrispettaw il-liġijiet internazzjonali. Jekk ma nagħmlux dan, nkunu qed eh, namlu ħafna ħsara lilna infusna. Amenda 10 per eżempju, tgħid u titkellem dwar il-referendum potenzjali u li għandu u din għandha tiġi eskluża minn emenda ta' kompromess numru 2. Mela, qabel ma ngħaddi l-kelma lil membri oħrajn, u fakarkom illi l-Kommissjoni ser tisab manna minna unu ftit ieħor, xtaqt naqralkom eh, xi ħaġa dwar ir-regoli ta' proċedura għal votazzjoni maqsuma fejn it-test illi fuq ser nivotaw ikun fih iktar minn żewġ dispożizzjonijiet għal żewġ punti jew inkella jippermetti li kunem żewġ partijiet illi għandhom tifsirid differenti votazzjoni maqsuma tista' tiġi mitluba minn xi grupp politiku. Tajjeb, jiġifieri il-gruppi politiċi jistgħu jitolbu għal votazzjoni maqsuma, ma jistax ikollok kompromess wieħed illi Eh, ikun appoġġat minn grupp politiku wieħed biss, għaliex kompromess issu miegħu irid ikollu l-appoġġ ta' aktar minn grupp politiku wieħed, u barra minn hekk inti irid ikollok l-appoġġ tal-grupp li jkun ressa dik l-emenda. Inkella dak il-grupp jista' jitlob li ssir votazzjoni separata fuq dik l-emenda partikolari, iżda ma tistax pereżempju taqbad emenda tal-PPE tamil tirranġaħħa f'kompromess mingħajr l-appoġġ tal-istess PPE. Jekk huma jixtiequ li ssir votazzjoni separata fuq dik l-emenda, allura dan irid isir għaliex xekk li nkunu qed inxejnu il-proċess ta' demokrazija li huwa parti fundamentali minn din il-proċess ta' emendi, ta' tressiq ta' emendi. Jiġifieri, u fl-istess waqt nixtieq ngħid ukoll illi dan ifisser illi xi drabi ċerta emendi jaqaw iżda eh, iżda ċerta votazzjoni separata trista ssir waqt il-proċess jekk il-gruppi politiċi jitolbu li dan issir. Issa nagħdi l-kelma lil Mark mbagħad Andreas.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 u dan jistu jsiru biss meta jkun hemm il-ftejmiet li jiġu eh, firmati ma' dan ovvjament ta' ċittadini għall-konsumaturi Ewropej huwa problematiku u hemm bżonn li servizzi pubbliċi jibqgħu indipendenti u ma ndaħluħx fil-ftejim din il-klawżola ma jippermettix li wet imur lura eh, fuq din il-liberalizzazzjoni jekk per eżempju operatur jara li liberalazzjoni ċertu miżura ma tkunx tajba, ovvjament il e, wieħed irid jista' imur lura. Mhux mux e, ma jkun jista' jagħmel xejn. E, il-lista għandha tkun waħda pożittiva la negattiva laqas ibrida. Naf li fuq dan għandna ħafna kontroversja u naħseb li rridu neskludu minn dan il-ftejim b'mod sistematiku l-interess ehm, pubbliku ehm, ekonomiku. Hemm bżonn li din il-pożizzjoni nżommuha anki bħat TTIP. Nixtieq is-Sinjura Rozier nifirħilha għax verament imxejna il-qudiem b'ħafna ħafna kompromessi u riċiproċità ma nasibx xaġa ta' barra minnaw, qed nitkellmu fuq il-swieq pubbliċi qed naraw li ħafna drabi isna naiv nibqgħu aħna fuq il-livell internazzjonali. Ġifiri, tajjeb li ma naħsibx li jekk ikun hemm minnaħa l-oħra li ma tkunx trid ċedi li aħna wkoll ngħidu nibqgħu nżommu l-kelma tagħna iġifiri mux dejjem aħna imbaxxu rasna aħna u mbatu aħna. Grazzi. Andres. Grazzi ħafna għandi l-kelma l-Andres. Jina nishti nitkellem fuq ir roċa Ma dak li għaddu kem għal maħk tarabella, aħna ma ridux nkunu naif, imma xorta nishtiqu li, li em, din l-opinjoni naslu għalija maġoranza. U biex namlu dan, ovvjament, is-sens komun u anki il-bona volontà fuq il-kompromess, eh, il-kompromessi 5 u 8 daw l-emendi ma tantx wasanna. Aħna nixtiequ li naslu salada. Rridu soluzzjoni li din il-kumitat ikun jista, dan il-kumitat ikun jista japprova. Għalhekk nixtieq nitlob ir rapporter Eh, biex naraw nistawx nilħqu ftejjin fuq il-kompromessi numru 5 u 8. Grazzi. Bixine. Grazie ħafna, Signora President. Dwar il-listi tal-vot, per li jiena diġan di esperienza ta' kif qed jiġi suġġerit li nagħmluh, qed naraw li eh, ċertu kompromessi l-gruppi għadhom ma qablux ġifiri naħseb li ir-regoli tal-vot rridu naraw eżattament skont kif ikunu għaddejjin l-emendi. Issa fuq il-kompromessi 5 u 8 eh, naf li diskussjoni d-dibattitu għaddu miftu għanki jekk se nivvotaw għada ġifri jiena hekk hawn xi proposti ta' kompromess eh, nil-qaħħom. Jiena bla edha qed naħdem fuq eh, fuq dawn nafu li żmien kien veru qasir eh, u xorta jiena nerġa' nirringrazzja minn qalbi kollha x-shadows kollha li anki kienem ħafna diffikultajiet kollha row ħafna eh, li, kienu impenjati biex naslu għall rridu naslu. Grazzi. Thank you very, very much. Grazzi ħafna għal ħidma tiegħek fuq dan is suġġett aħna ser ikunu qed nivvutaw għada u intenni ngħid illi jekk il-membri jitolbu għal votazzjoni maqsuma u eh, jekk il- tfassil u l-mod kif jiġi prezentat it-test ikun ċar biżejjed, allura iva il-votazzjoni maqsuma jiena għada ser nippermettija u eh, dan ser isir. Pero kifett ilkom ħan iżgura illi it-tfassil eh, u t-test ikun wieħed ċar biżejjed. Grazzi ħafna nittama li l-Kummissjoni tinsab barra u t-istennina.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 tal-li tinsabaw hekk fostna, naf li ħafna minnkom iltaqgħu ma' problemi eh, loġistiċi u għalhekk napprezza ehm, sinjura Sinjura Benkowska li eh, sifert minn Amsterdam sabiex tkun tista' tkun hawnhekk fostna. Naf ukoll illi Fil-waqt li qed nagħmlu din il-laqa hemm ukoll laqa straordinarja tal-Kunsill għall kompetittività illi wkoll qed jitratta kwistjonijiet tal-industrija b'mod partikolari il-krizi fil-qasam tal-azzar, il-qasar il-krizi Ewropea. U naf illi Sinjura Katajnen qed tmexxi dik il-laqa biex Sinjura Bienkowska tista' tkun hawnhekk fostna. Naf li inti ħatkun qed tippreżenta l-istrateġija ta' suq uniku illi kolka mintom kelkom ċans illi taqrawa, naf li din l-istrateġija titkellem ħafna fuq l-IPRs, l-SMEs u l-ekonomija l-ġdida, iżda forsi inti tixtieq tuża din l-opportunità anka tuża l-kommenti ta' ftuħ tiegħek biex tgħidilna x'ser jitke dwar xħajġi deċis jew kif jidru l-affarijiet fil-qasam tal-industrija tal-azzar illi jinvolvi fih 330 persuna u forsi tista taġġornana u koll u tfemna daqxejn aħjar kif din l-istrateġija għassu uniku u koll ser tkun ettejn diversi eh, industriji illi bħal dik tal-azzar qed jaffaċċaw ħafna problemi. Sinjura Bienkowska, nilqak f'dan il-komitat il ħafna biex nismaw minn għandek dwar din l-istrateġija u għalhekk napprezza li inti ġejt fostna sabiex tippreżentaha. Grazzi. Uh, thank you very much, Madam Chair. Honor Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna, onorevoli membri. Napprezza din l-istadina minna ħatakom fil-fatt jiena nixtieq inkellimkom ukoll dwar l-aħħar żviluppi mill-Kunsill tal kompetitivita Pero eh, Però eh, minħabba il fat il, li Sinjura Katajnen ħatkun qed tmexxi dik il-laqa u jiena ser inkun hawnhekk, Eh, ek kif niġi għal fuq id-deċizjonijiet dwar l-industrija tal-azzar jena nkun nista' naġġornakom ukoll. Ġifieri forsi iktar tard nkun nista' ngħidilkom kelmtejn dwar dan. Issa. Kif tafu il-strateġija uniku ġiet imnedija propju 10 tim ilu jew xi ħaġa hekk, jiġifieri dinja skambju ta' femiet friska friska dwar din l-istrateġija ser tkun il-qalba ta' xoltana fis-snin li ġejjin, intom diġa bdejtu anka permezz taħdmu f'dan il-qasam, anka permezz ta' rapport ta' Sinjura Komi, dan huwa dokument tas-sew importanti mhux bissalija iżda anka l-Kummissjoni kollha kemmi, kif tafu dan huwa wieħed mid-dokumenti mis dokumenti strateġiċi li ġew adottati din is-sena mill-kulleġġ tal-Kummissjoni u propju l-ewwel parti tiegħu ġiet imnedja kważi 11-il xahar ilu u eh, nerġa' ntennu ngħid illi din hija faċċata oħra tal-istess munita. Jiġifieri tqis ukoll il-proposti tal- eh, l-unjonijiet kapitali u ser jinvolvu wkoll il-pakket dwar il-Labor Mobility u Circular Economy illi eh, qed nikkoordinaw jien flimkien mal-Kummissarju Vella. Aħna fil-fatt eh, id-deċidejna li nħolqu strateġija illi tibni fuq dawn iż-żewġ dokumenti u jiena flimkien mal-kollegi tiegħi qed naħdmu fl-imkien u fil-fatt bejn dawn iż-żewġ dokumenti hemm ħafna rabta. Pereżempju, nitkellmu dwar l-aċċess għal finanzi, għal startups u għal SMEs u hemm ħafna dokumenti illi huma illi jaqdu ħafna fl-imkien. Issa nibdew fuq il-bażi tal-ħidma tagħna. Għawek qed nitkellmu fuq il- Aħnilna nitkellmu mal-partijiet interessati għal daw l-aħħar il sena ilna nitkellmu nisimaw l-entrepreneurs jitkellmu dwar dawn startups u l-importanza tagħhom u l-kol kemm huma diġà qed jibbenefikaw mill mill-suq uh, uniku. U għalhekk ma rridx ngħid li uniku mhux qed jaħdem, xejn, iżda xorta aħna qed eh, niġu mitluba sabiex nagħmlu aktar, sabiex noħolqu aktar opportunitajiet biex neliminaw l-ostakoli li għadhom jeżistu kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. U anka biex eh, noħolqu qafas illi jista jappoġġa lil dawn l-startups ħalli huma jkunu jistgħu jikbru Waħda mill-aktar aspetti importanti anka lija personali kienet li konna dokument illi tassew jiprovdi u joffri riżultati. Dan huwa l-aktar aspett importanti u nerġan tenunejt illi din is-sena hija s-sena għal ħafna ippjanar fih dan il-Kummissjoni iżda s-snin li ġejjin ser ikunu s-snin li fihom irridu naslu għal riżultati dan id-dokument dwar l-istrateġija għal suq uniku huwa aġġornament. Huwa dokument qasir li fih nifukaw fuq eh, ftit miżuri mhux fuq xi numru infinit ta' miżuri, iżda tassew irrid illi naslu għal riżultati tangibbli fis-snin illi ġejjin, rridu ntejbu situazzjoni tal-ħaddiema u tal negozji fl-Istati Membri. Għalhekk hija strateġija immirata ħafna. Aħna qed namlu test ta' neċessità. Ek qed insejħulu necessity test u naħseb illi dan il-kumitat u għata l-istess opinjoni u jaqbel ma dan l-approċ. Pero dan ma jfissirx u dan għettu diversi drabi illi hemm bżonn ta' ħafna biċċiet ġodda ta' leġizlazzjoni. Le, ifisser illi irridu namlu titjib illi huwa proporzjonali u immirat. Dan kien il-punt ta' tluqtana u għalhekk l-istrateġija tas-suq uniku għanda fija 22 azzjoni immirata li ridu li riddu jisiru bejn issa u l-2018. L-ideja hija li noħolqu opportunitajiet ġodda li nimplementaw affas modern u illi nisħu ħafna fuq it-twassil ta' daw ir-riżultati. Dinja sew, dan l-aspettu tassew importanti. Mela, eja nitkellem fuqhom il-kol. L-ewwel, l-opportunitajiet rridu noħolqu aktar opportunitajiet għal konsumaturi li jixtiequ jużaw u jixtru affarijiet ikunu fej ikunu fl-Unjoni Ewropea. Persuni illi ma jistawx joqogħdu fuq uh, reception li daqqa taqbatu daqqa le. meta u ma suppost qed jgħixu f'żona ekonomika integrata u li ma jistawx jaċċettaw illi ikun hemm prezzijiet differenti f'diversi stati membri. Għawek mhux qed nitkellmu fuq illi nirregolaw il-prezzijiet, żgur li le, iżda l-konsumaturi jridu jifmu għal l-prezzijiet huma differenti fi stati membri differenti u għaliex uh, dawn huma differenti Jiena għandi messaċ qasir għal dawk il-negozji illi jamlu illi jamlu ċerta differenzi fil-prezzijiet tagħhom. Nejdilhom illi ma jistawx ikollhom suq uniku meta jaqbilhom biss. Ma jistawx iqogħdu jisħu fuq suq uniku fuq qasam wieħed biss, iżda fuq isma oħra huma jużaw metodi illi mhumiex eh, permessi u dan sabiex e, jużaw prezzijiet differenti. Għalhekk aħna ser ikunu qed niprojbixxu dan it-tip ta' prezzar differenti. Han, fix-xhur li ġejjin ħankunu qed noħorġu proposti differenti wieħed jittama sa nofs il-sena d-dieħla biex ikun hemm artiklu 20 differenti. Uh, dan ser namluħ brabta mal mal kummissarju Ottinger u koll u rridu u koll nirrapportaw u naraw fejn hemm diskriminazzjoni fuq il-konsumaturi tagħna. Barra minn hekk irridu wkoll aktar opportunitajiet għal professjonisti illi jixtiequ jipprovdu s-servizzi u li jixtiequ joperaw eh, f'diversi f'stati membri oħra. Fejn hemm regola regolamentazzjoni il mhijiex aġġornata hemm bżonn li ssir riforma, trid issir riforma. U għana se nkunu qed ngħinu lill-istati membri sabiex jaġġornaw dan ir-regolamentazzjoni dan għabbażi ta' direttiva għal professjonisti u anka dwar l-eżerċizzju għal rikonoxximent reċiproku dan il-valutazzjoni tal-rikonoxximent reċiproku nixtiequ nikkonkluduh bejn l-aħħar ta' din is-sena u l-bidu tas-sena d-dieħla. Barra minn hekk nixtiequ li jkun hemm aktar opportunitajiet sabiex inkunu nistaw intejbu il-direttiva tas servizzi Diġà għamilna xi ħaġa, però nistgħu nissimplifikaw l-affarijiet u l-ħajja tal negozjanti ta' negozjati ta' negozjanti tagħna. Propju għalhekk li ser jiġi introdott passaport elettroniku ġdid biex bekk in-negozji jkunu jistgħu imorru online, jipprovdu hemmhekk l-informazzjoni kollha dwarom eh, dwarhom illi tkun mitluba minn stati membri oħra. Aħna rridu nindirizzaw ukoll is-settur tal-beħ bl-imnut u ser nkunu qed niffukaw appuntu fuq dan is-settur tal-beħ bl-imnut, tal-konsumaturi u anka tal-kostruzzjoni. Kif eh, rajna, diversi bejja bl-imnut għadhom qed jaffaċċaw diversi ostakoli dwar kif għandhom joperaw. Xi fisser dan? Dan ifisser prezzi aktar oljin, inqas konvenjenza l-konsumaturi u inqas għasla wkoll. Għalhekk aħna nidejna lista ta' prassi tajba u rridu naraw kif l-istati membri jistaw jimplementawhom. Punt li miss rridu namluha aktar faċli għal startups tagħna u għal min u innovatur sabiex ikun jista' jopera. Għalhekk għal startups aħna ħloqna lista ta' regoli sabiex tkun tiġi tista' stabilita startup u anka indirizzajna wkoll kustjoni ta' l-insolvenza. Um, din qed nitrattawa sabiex inkunu nistgħu naraw kif l-imprenditori tkun tista' tingħata lilhom eh, jkun jista' jingħata lilhom ċans ieħor, tieni ċans. Qed inqisu wkoll il-fondi strutturali tal-investiment Ewropej u bħala minnaħat għana u kol se nkunu għet nisvilupaw agenda għall-ekonomija ċirkolari illi eh, huwa sfortunatament suġġett li mhux qed jiġi indirizzat kif suppost minnaħat tal-Istati Membri. Għalhekk iridu naraw eżattament kif l-liġi tal-Unjoni Ewropea tapplika. Jiena ma nitkellem fuq leġiżlazzjoni ġdida u hekk għaliex aħna studjajnija f'dawn l-aħħar xhur u huwa possibbli illi napplikaw il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea għal l-ekonomija kollaborativa, l-collaborative economy. Issa, xtaqt ngħid kelmtejn fuq il-kapitli li jindirizzaw l-startups u l-SMEs li ħajkunu fi premessa għal-jom. Awek aħna xorta rridu infittxu ideat ġodda biex naraw kemm mill ta' Unjoni Ewropea anka fuq mill-lat nazzjonali kif nistaw nissimplifikaw l-affarijiet għal l-startups u l-SMEs. Partikolarment eh, billi niffaċilitaw l-affarijiet. Mela, aħna wara li diskutejna ħafna affarijiet u rajna eżattament kif jaħdem is-suq uniku naħsbu il-ħassaw hemm bżonn nindaħlu standard modern għafas moderna l-standards għal proċeduri ta' xiri pubbliku għal proprjetà intellettuali na bżonn ta' sistema ġurnata illi twassal għal standards li twaqtom ta' kwalità u mexxija missu u għalhekk aħna qegħdin nippruvaw niżguraw li jkun hemm l-iktar sħubijiet effettivi possibbli bejn l-industrija u l-Kummissjoni. Importanti ħafna għalina fl-Unjoni Ewropea illi nkunu aħna li mmexxu l-bqija tad-dinja f'dan il-qasam u mhux insegwu l ħaddieħor ieħor ikollna standards Ewropej bħala l-standards ewlenin. Iridu naraw ukoll potenzjal tal-standards tas-servizzi dawn ħajjejnu lill fornituri tas servizzi tagħna dak li joffru is-servizzi tagħhom. Hemm bżonn ukoll is-sena d-dieħla li jkollna li gwidi fuq l-iżvilupp ta' privatizzazzjoni u l-użu tal-standards għal kummerċ. Idu naċċertaw ukoll li dispozizjoniet ta' direttiva ġiela f'xiri publiku jkunu ċari bizzet u jaħdmu fil-prattika. Ħankomplu naħdmu fuq proċeduri ta' il-publiku ċi iktar trasparenti u wkoll ta' data aktar b'saħħita u ħankun għedin naħdmu fuq din il-bażi fl-2017-2018 imbagħad kemmtejn fuq il-qafas tal- proprjetà intellettwali hekk kif nappoġġaw l-innovazzjoni għandna bżonn ta' sistema li tagħmel aktar faċli għal SMEs tagħna sabiex tħares il-kreattività u din hija marbuta mill-qrib ma' suq diġitali. Id-dokument ħaj jinnidi rounds ta' inizjattivi sabiex dana isseħ u sabiex jiġu nfurzati regoli eżistenti. Tielet punt naħseb l-iktar importanti għalija jkolli ngħid. Għaliex mhuwiex biżejjed li wieħed joħroġ bl-inizjattivi hemm bżonn ukoll naċċertaw illi r riżultati jkunu viżibbli u tangenti. Ir-riżultati iridu jinħassu u jiġu apprezzati mill-kumpaniji l-konsumaturi tagħna u l-opinjoni pubblika. Iridu naċċertaw li r-regoli eżistenti jaħdmu nilqa l-eżerċizzju ta' skrutinju li qiegħed iseħħ attwalment fuq bażi regolari fil-kumitat tagħkom. Dan jippermetti illi jkun hemm skambju ta' opinjonijiet diretti ma' servizzi tiegħi wkoll fuq leġiżlazzjoni speċifika. Forsi hemm bżonn nagħmlu iżjed biex noħolqu kultura ta' konformità ma' l-istati membri. Naħseb li naħas kull iktar biċċa diffiċli fl-istrateġija imma naħseb li iktar ħaġa importanti wkoll kollha nafu x'inhu ma l-isfidi politiċi u tekniċi biex ikun hemm implementazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali għalhekk idu naħdbu magħhom b'kooperazzjoni mill-qrib ħafna mill-bidu sal-aħħar. Naħseb diġà semmejtu f'dan il-kumitat imma din aħna insejħulu smart enforcement. Irrid ikollna approċċ għaqli hawnhekk, irridu ikollna approċċ Imirat u dan nistgħu nagħmluh billi nżommu l-infurzar bħala priorità fl-aġendi tal-Istati Membri ma rridux li l-Istati Membri jiġġildulna fuq l-infurzar rridu jifmu huma illi aħna għanna 500 miljun konsumatur fis-suq tagħna ħaġa li repetejta bosta drabi. Din hija biex ngħidlek xi ħaġa komuni, eh, bażi komuni għal kulħadd, għalhekk jridu nurruhom l-infurzar importanti ħafna u huma jridu jkunu lesti li jagħmlu dan. Irridu wkoll nkunu kapaċi ħaġa importanti ħafna kol fl-istrateġija li naċċessaw informazzjoni speċifika ħafna mill-kumpaniji sabiex ninfurzaw u nindunaw bidjufijiet għalhekk aħna qegħdin nużaw għodda ġdida ta' informazzjoni li tista tkun parti mill-politika ta' kompetittività. Bosta drabi naraw li regoli tas suq uniku jkunu minati mhux biss mill-awtoritajiet imma anke mill-kumpaniji. Għandna bżonn ta' informazzjoni diretta min-naħa tal-kumpaniji. Id-direttiva ta' servizzi u prodotti jridu naċċertaw li taħdem fil-prattika dan ifisser illi ikun hemm ir-rikonoxximent reċiproku ta' veru u li l-kumpaniji jkunu jafu x'inhu ma' drittijiet tagħhom idu naċċertaw illi jkun hemm sorveljanza tas-suq għal prodotti illi em, ma jkunux konformi. Riċentement fil-fatt ġejna nfakra kemm importanti dan kollu l-eżerċizzju tas semestru Ewropew kif għatilkom qabel hemm bżonn illi ninkludu fih il-kwistjonijiet makroekonomiċi wkoll. Biex nikkonkludi, forsi qed ngħid ħaġa ovvja imma dawn huma żminijiet diffiċli ħafna l-Unjoni Ewropea bħalissa ħafna illi qegħdin jiddubitaw mill-proġetti Ewropej, inkluż uħud lill-Assembleja hemm min irid jagħti daru għal prinċipji tas suq uniku jagħti minflok preferenza partikolari li ċertu konsumaturi jew inkella ċertu kumpaniji. Wara li studjajt għal sena biss għaw minnkom li għandu ħafna iktar esperjenza minni, ma din is-sena biss ta' studju tiġan nista' ngħid li ma naqbilx magħhom. Jiena tassew nemmen fissu uniku u naħseb li dan huwa forsi l-ikbar kisba tal-Unjoni Ewropea, l-ikbar suċċess. U f'din is-sena iktar u iktar sirt nemmen fih għaliex smajt li hemm tant konsumaturi, utenti, negozji li għadin jibbenefikaw, imma għalunna wkom kemm kultant ma jistawx approfittaw ruħom minn eh, possibiltajiet kollha li kun jistaw fi dan suq uniku kieku ma tantx hemm dawn il-miżuri restrittivi kollha. Bl-istrateġija li semmejtilkom nittamaw illi nkunu qegħdin nisfruttaw il-potenzjal kollu tas-suq. Għanna bżon però ta' appoċ kollettiv minna ta'kom tal-Istati membri u tal-partijiet kollha interessati għalhekk flimkien ma' din l-istrateġija għas-suq uniku irridu nkomplu għadejjem bid-dialogu mal-partijiet kollha involuti. Meta inti tiddiskuti man-nies ta' fuħdan, ta' fuq aħjar minni, meta titkellem magħhom tkun tassew taf xi l-affarijiet fil-prattika għax huma nies li qegħdin jużaw dawn is-sistemi jew kultant ma jużawhomx għax propju illi ma jistawx jużawhom huma li jafu x'qed jiġri huma li jistgħu jalmuna. Is-Single Market Forum ħajġi organizzat fl-Unjoni Ewropea bejn is-Saġunju tas-sena d-dieħla u l-konferenza ta' konklużjoni hija maħsuba Eh, li ssir fit-13 ta' Ġunju matul il-Presidenza Olandiża propju fl-Olanda. Dina ħad tkun importanti ħafna għal skambju ta' opinjonijiet mal-kumpaniji u mal-utenti tas-suq uniku. Grazzi. Kummissarju, grazzi ħafna tassew utli illi nifmu kif inti qed tifhem u tara l-affarijiet Tista' tgħidilna meta ħajsiru dawn il-forum tal- suq uniku fl-istati membri għax din għatejna u m'għandix dubju li inti ħaskun tista' tina e, noti tiegħek ħalli nkunu nistgħu nqasmuhom. Għandi jidher li 15 il-kelliem issa fil-lista ħanajdilkom min huma. U ħanżomm l-arloġġ u nitlobkom biex iżommu ma' ħin tagħkom ġiġ minuti u nofs. Għal-rapporter u shadows u bat nittamaw li konna ċansu kon nisimaw t-weġibiet. Naf diffiċi zommu mal-ħin, imma provaw Lara kjoġbok. Grazzi, President, ħani prova. Lara, nistantik minuta addizzjonali tal-inti rapporter. Tajjeb. Niprofa, mela. Kummissarju, nirringrazzjak għalli xaħna minna ħatana, inti ħat issib grupp disponibli li jgħinek f'xogħol li jkun effettivi u li jkun utli wkoll għaċ-ċittadini tagħna din hija l-mira tagħna. President, mhix ħanoqgħod nidħol fil-preambolu nidħol mill-ewwel fid-dettall u bekk nqassar l-argument. Mela l-ewwel net napprezza ħafna l-pjantazzjoni fuq il-vet, il-vet action plan u proposti leġislattivi li qegħdin jiġu proposti fuq l-insolvenza li naħseb dawn huma miżuri konkreti li qed ikollhom effett dirett fuq is-suq. Ħaġa oħra illi aħna semmejna bħala priorità it-tisħiħ tal-kompetittività tal-intraprizi kif semmejt inti. U għalhekk aħna ħanifukaw ħafna fuq l-Startup Initiatives kif ukoll fuq dak li semmejt inti aktar kmieni. U rridu nikkonsidraw kemm l-intrapriżi eżistenti ġifi dawk li diġà qegħdin jaħdmu fih dan is-suq uniku u nagħmluhom dejjem iktar kompetittivi ovvjament billi ikonna sistemi iktar armonizzati neħu il-piżijiet fiskali u amministrattivi dħul fis-suq oħrajn, però mill-banda l-oħra mbagħad għandna dawk li jixtiequ jidħlu fis-suq uniku jew jitlu għal darboħra u jandom bżonn għalhekk taċċess għal kreditu għalhekk aħna tassew favur l startup initiative għax nasbu li tassew importanti direttiva tas servizzi din id-direttiva tas servizzi irridu narawha mhux biss fejn ma ġiet trasposta man anke fejn ġiet biex naraw x'inhuma l problemi illi iffaċċjaw dawn illi trasponu għas servix Passport ħaġa importanti din biex tarmonizzaw kol is-sistema. U ovvjament dejjem jinżammu differenzi fl-Stati membri fl-applikazzjoni propja tagħha mbagħad il-Better Regulation. Naqbel perfettament miegħek hemm bżonn nillimitaw dejjem il-marġini li għandhom id-direttivi fl-istati membri differenti. Inkella nagħmluhom regolament u forsi jkun aħjar għal kulħadd kieku dan isir. nisra 10 sekondi biex nitkellem dwar is-sorveljanza tas-suq ħaġa is-supervizjoni tas-suq ħaġa importanti anke fil-każ tal-Volkswagen pereżempju. eżempju hemm bżonn li nimxu l qudiem navvanzaw. Naf li l-Kummissjoni għadha ma xi se jsir imma aħna nitolbu illi jkun hemm tweġiba llum qabel għada fuq dan kollu. Ma tantx qabistu l-arloġġ il-ħin, Sinjura President, nexxieli. Okay. Oh, wait, I'm going to take a speaker from all of the groups and then ask the Commissioner to give one. Ħaniħu kelli me gruppi kollha u mbagħad morru għat weġibiet. Shadow jamar li mizzi għall-essendija u xaħat li ħajkun jgħat jitkellem għalija. Krista Charles Bowser tixtieq titkellem inti. Mhux qed titkellem formalment, imma kuntenta li nista' titkellem l-ewwel għax ikolli li tlaq dal-waqt. Ħa nagħmilha ċara fil-mistoqsija tiegħi ta' tal-istrateġija li rajt u dak li ntqala hawnhekk illum jisni qed inħoss li l-Kummissjoni donna abbandonat il-pakket tal-sikurtà tal-prodotti u l-pakket ukoll tal-sorveljanza tas-suq għaliex kien hemm ukoll ħafna inizjattivi fil-qasam ta' supervizjoni tas-suq u vera inti qed indirizza l-problemi li għandna ma ma jkunx aħjar kif ikun ippruvaw insibu soluzzjoni wkoll fuq il-pakket ta' sigurtà tal-prodotti għalli minflok nagħmlu dawn l-affarijiet kollha x'hekk nagħmlu dak li qed tgħid inti l-istati membri ħajaqtaw qalbhom u ħajjgħidu mela dal-pakket m'għandniex nambuh u naħseb tkun tassew problematika dil ħaġa ċertament mhux l-aqwa soluzzjoni, forsi tista' tidilna xi ħaġa dwar dan ikk jogħġbok. standards, grazzi. Aħna dejjem nilqaw strateġija tas-suq uniku din hija waħda mill-inizjattivi li saret fil-Kummissjoni dan il-qasam qabel kien lat ta' suq uniku taħt il-Kommissjoni Juncker għandna mill-inqas ħames strateġiji. Naħseb id-direzzjoni tal-istrateġija tqawilna qalbna imma jduna nirrikonoxxu l-fatt li ħafna mill-affarijiet ilhom hemm u ħafna mill-affarijiet suppostilhom li saru ġifiri proset tal-ambizzjoni ma jessem bżon li nwettqu dak li ngħidu. U kif taħseb li jistgħu jiġu pereżempju trasposti inizjattivi bħal Services Passports pereżempju u biex ikun hemm tassew tkabbili tantu meħtieġ fl-Unjoni Ewropea aħna li CR nappoġġaw ħafna dawn l-ambizzjonijiet u ħanatu lajna kollha li nistgħu biex nilħuhom. L-istrateġija tiffoka ħafna fuq l-startups li ħaġa tajba jekk ikonna naħolqu ambjenti li appoġġa dawn l-azzjonijiet m'għandniex għalfejn nibżaw mill-falliment u jiena fi żmien li għamilt bħala shadow nista' ngħidilkom illi mhux kulħadd ħajaċċetta illi il kumpaniji ifallu imma fil-verità 90% tal-startups ifallu imma mbagħad jerġgħu jippruvaw u jkunu talmu mill-iżbalji tagħhom. Għalhekk aħna rridu ngħinu eh, sabiex ikollna wkoll fl-Ewropa dik l-ambizzjoni u l-kompetittività li għandhom ukoll kumpaniji madwar id-dinja irridu niżguraw li regoli però japplikaw u jaħdmu għas setturi eżistenti u għas-setturi tradizzjonali u x'taħseb allura għandhom ikunu l-iktar affarijiet utli għal dawn it-tip ta' strateġiji. Aħna qegħdin nagħmlu rapport ġdid fuq il non tariff barriers issa fil-Flimko u qed nitkellmu dwar ċertu ostakli għal kummerċ illi ifixklu il-possibilità li l-kumpaniji tagħna japprofittaw ruħhom mis-suq uniku. Issa inti taqbel illi aħna suppost għanna nindirizzaw il-miżuri u prassi protezzjonisti fl-istati membri li morru kontra il-libertà tal-moviment tal-prodotti u s-servizzi. Kellem li miz, grazzi kummissarju, tal-prezentazzjoni tijak. Is-suq intern il-koll naqblu huwa fost li gbar kisbit tal-Unjoni Ewropea kultant ninsewa din u l-potenzjal tas suq uniku għadu enormi. Il-grupp għalde jilqa dina l-istrateġija u l-isforzi ta' kummissjoni l-għalde tappoġġa l-intenzjoni li nizviluppa opportunit transkonfinali għal kumpaniji żgħar speċjalment l-mira sabiex nitnaqsu il-piżijiet amministrattivi li jkun hemm ukoll scaling up ġifieri żieda fl-attivitajiet tal-kumpaniji Naqblu wkoll li l-Unjoni Ewropea tibdel l-attitudni tagħha għal falliment min-naħa tal-kumpaniji fl-Istati Uniti pereżempju din għandna naraw bħala ħaġa normali, ma fl-Ewropa nittrattawha b'mod tassew aħraġ. Aħraġ. Nistgħu ngħidulhom l-nies li isma' tista' tfalli ma jimpurtax ma ġara xejn, għasibna tkun ħaġa tajba biex dak li jkun anki qalbu. Nemnu wkoll però li l-Kummissjoni għandha tkun ħafna iżjed ambizzjuża sabiex tevita li jkun hemm ċertu staġnar. Wasal il-waqt illi is-suq uniku tal-Ewropa jitkabbar mhux biss fuq il-karti imma wkoll fil-prattika. Dina l-ambizzjoni ma tinsabx fl-istrateġija iżda hemm il-xewqa li jkun hemm avvanzi u innovazzjoni l-Ewropa trid tkun innovattiva u hemm ħafna din nistgħu nagħmlu li suppost li nagħmlu sabiex niftħu suq intern għal servizzi u ntejbu l-opportunitajiet ta' transkonfinari għal kumpaniji żgħar. Is-services passport mhux se joħloq biss iktar burokrazija nittama, nittama li ħajkun qiegħed inaqqas ukoll l-ostakli għal fornituri ta' servizz fil-pajjiżi kollha tagħna. Il-Kummissjoni tittara kif tista' tapplika l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għas-servizzi u ssib mezzi kif dana jista' jiġi nfurzat. kemm għas-setturi tas servizzi u tal-prodotti ridu wkoll inneħħu il-delivery fees illi kultant ikunu tassew għoljin u li huma ostakli tas-suq uniku u l-kompetittività transkonfinali. Grazzi. Grazzi issa għal grupp GUE għanna Sinjura Suva ma nasab li Dennis so nasab li konna ħanidu l-istess ħaġa xorta wahda. Mela, Fil-qosor, kummissarju, nilqalko il-prezentazzjoni tijak, nilqada kollu li għattinti dwar il-segmentazzjoni tas suq u issa nistenna li nara proposti fuq dan. Nilqaw ukoll l-enfasi li qed issir fuq is-settur tal-beħ bl-imnut imma niġbilkom l-attenzjoni tal-valur kulturali u soċjali tas-settur tal-beħ bl-imnutu jista' jkun hemm da attenzjoni bejn id-dritt li wieħed jaqbad u joħloq negozju jkun fejn ikun u l-ħtieġa illi ikun hemm il-beħ ukoll fiħda fiċ-ċentru fil-belt. Issa, minn kumpaniji żgħar nisma' illi standards volontarji qegħdin jiġu applikati faqasam illi huwa kważi kriminali biex ngħidlek inti tista' tgħaddi minn ċertu testijiet, ċertu Postijiet fejn tittestja l-standards volontarji tiegħek jieħdu kampjun żgħir mentri mbagħad għandek postijiet oħrajn fejn kumpaniji bona f'idej jmorru sabiex ikollhom eh, kontrolli kif suppost. Dan ovvjament jaffetwa konsumatura xkultant inti dbabba daqsxejn eh, tabella tara kif tista' tibdilha ftit u l-konsumatur ma jkunx jaf jekk x'qed jieħu jew ma jieħux u fil-fatt rridu naraw kif nistgħu ninforzaw l-standards l-startups importanti ħafna, ħafna drabi wkoll marbuta mal-liġi ta' kompetittività importanti ħafna xil startups illi jirnexxu ħafna drabi jispiċċaw assorbati minn assorbiti minn kumpaniji ikbar mill-ewwel kważi. U jiena nixtieq li nara ħafna kumpaniji u mhux biss kumpaniji żgħar, startup żgħar għal ftit żmien illi imbagħad f'daqqa waħda jispiċċaw assorbiti minn kumpaniji oħra. Imbagħad inti semmejt l-opinjoni pubblika. Onestament, kummissarju inti tajt intervista fil-mezzi ta' xandiru analizi fejn qed illi kultant diffiċli jkollok elezzjoni nazzjonali għaliex dan hemm aktar diffiċli għal kontinwità fis-suq uniku. U dina f'pajjiżi ħadu ħażin ħafna dil-ħaġa laqgħu ħażin ħafna. Inti tit ovvjament tgħidilna illi ehm, avoli għandek entużjażmu għas-suq uniku xorta tappoġġa d-demokrazija. Forsi tkun ħaġa tajba tgħidilna xaġa dwar id-dittijiet soċjali wkoll u kif is-suq uniku jaffettwa mux b'mod negattiv dawn id-drittijiet soċjali. Okay, issa anyone from the Green? Tajjeb, wis għaxħat mill-grupp tal-ħodor u mill-FDD? lanqas mill-INF lanqas. Tajjeb wis. Le, mhux tajjeb, għax din mhux ħaġa demokratika e, li qed li qed jien le mhux tajjeb. Imma aħna nirrispettaw id-demokrazija b'qalbna kollha, imma jekk jitfaċċaw in-nies, x'trid idin nagħmlu mhux qegħdin hawn. Grazzi ħafna. Grazzi għal eh, kummenti ta' appoċ. Naf li għadbaqa ħafna dubji u għadbaqa ħafna suġġetti li wieħed irid jispjegom, speċjalment. Eh, dan għandhom xaqsmu kollha ma eh, verament ridet jgħid biex naslu se jkonna timetable id-dettaljata l-ewwel net. x-rizultati x'riżultati rridu nilħqu sa meta. Ħalli niġbor il-mistoqsijiet kont il-suġġett. Din is-sena se dedikawa biex nippreparaw l-istrateġiji forsi ma tridux tgħidu strateġija imma ngħidu pjanijiet imma wieħed irid jippjana speċjalment jekk id-dokumenti u l-pjanijiet għandhom jorbtu ma' xulxin u xogħol kollettiv. Anki l-kwistjonijiet soċjali fl-istrateġija ta' suqiet ma tistax dawn tinsijom fil-mobilita fil-dinja tax-xogħol, ma tistax neħijom minn mis-CSR, il-Corporate Social Responsibility, li jiena qed naħdem ħafna fuqha. U naf li se jkun suġġett prioritorju matul il-presidenza tal-Olanda qed nitkellmu fuq is-sorveljanza tas-suq, is-sigurtà tal-prodotti. Jiena nista' nserħilkom moħħkom li jiena verament għamilt l-almu tiegħi biex nħorġu b'dan il-pakkett biex ikun lest. Nafu li tant għanna bżonna, aħna ma nistax ikonna ma nistawx noqogħdu mingħajr dan il-pakkett speċjalment wara dak li ġara fil-industrija tal-vetturi tal-karozzi. Imma ma stajniex nalqu ix-xogħol fuq dan il-pakket għax fil-Kunsill hemm diviżjoni m'hemmx maġġoranza maqsumin minn nofs. U jiena fil-Kunsill tal-Kompetittività jiena kont diretta ħafna għax f'dan il-Kunsill ma stajna nħu l-ebda konklużjoni. Palissa għaddejjin bid-diskussjoni għax naħseb li il-proposti li diġa kienu ħarġu u kull ministru li kienem eh, beda jgħid li ħafna minnhom huma tajbin. Imma, il-punt li kien eh, ta' qed jimblokka kollox kien l-artiklu numru 7. Il-proposta hemm qiegħda forsi nistgħu nżidu xi ħaġa wara dak li rajna jseħ mill-industrija tal-karozzi. Imma, m'għandniex għalfej nibdow mill-bidunet nerġaw mix-xej għax affarijiet tajbin diġà qegħdin hemm. Hemm bżonn li naħdmu eh, mal-kunsill biex nħorġu b'riżultati mill-aktar fis. Pero jiena għalija l-esperjenza kienet verament ta' dizappunt meta kena ħafna proposti ambizjużi li ġew sfaw fi xejn ħabba artiklu wieħed li wara kollox ma kienx daqshekk importanti proposta waħda ma ntlaqatx u waqa' kollox. Dwar ir-regoli tal-insolvency, li jintom semmejtu Iva, part importanti fl-istrateġija għedin naħdmos mal-Komissarju Jaurova biex ikonna proposti tajbin. Memx għalfejn uqot nerġa nejt li kull ħaġa li tmur zmerġ xorta il-wieħed jista' jitallem minna. U meta nitkellmu għal kumpanniji xorta min, jirġa' jerġa' jirpilja. Imma għal oħrajn meta jkun hemm e, problemi għaw min ikollu jieqaf. Il-business il failure għandu jkun biss xaħġa li jumbat iġib il-pass li miss fuq il-professjonijiet li hemm regoli fuqhom, irridu nitkellmu fuq anki servizzi li l min mill-pajjiż. Parti diffiċli ħafna fl-istrateġija xanna iktar minn 5000 professjoni li hija regolata fl-Ewropa. Ma nistgħux innaqsu dan in-numru limitaħ għal ftit Ovvjament bitċa xogħol li rridu nagħmlu flimkien ma l-istati membrini issa ilin nħambaq fuq dan. Imma hija xi ħaġa li wieħed jista' eh, jara meta kumpaniji fl-istat membru jaħsbu fuq il-professjonisti tagħhom jaħsbu li il-swiqt fl-Europa għandhom ikunu miftuħa għal nistaħħom. Imma meta jiġu biex jirċivu umma n-nies minn barra pajjiżhom jgħidu li s-suq tagħhom magħluq. U kont edha nitkellem ma, ma nis tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Stat Membru wieħed daw pruvaw jipperswaduni fuq ir-regoli għal professjonisti. Professjoni hemm problemi ta' dan it-tip. Għazbis jirrealizzaw li ċertu professjonijiet huma band fi stat ieħor. Ġifieri, ma rridx li konna ħames mija jew sitt mija professjonija regolata fi stat membru wieħed. Naf li professjonisti li jgħodu ħafna attenti biex jipproteġu il-taħħom Imma ma jistax ikollok ta' stand f'settur ekonomiku wieħed. Fuq il-delivery fees tafu qed nitkellmu fuq il-digitali il qiegħed tal-qalbi ħafna u mar ħanifukaw fuq il-trasparenza tal-prezzijiet mux mhux ir-regolamenti għall prezzijiet Ġifiri kulħadd irid ikun informat. Per eżempju, għaliex ċertu prezzijiet ivarjaw ħafna bej statu membru u ieħor il-regulatory offices fl-istati membri u kol rridu naħdmu fuqom jena naħseb li bekk jista jkollna trasparenza u namlu mod kif ikunem regoli li wieħed u kol jista' jnaqqas il-prezzijiet meta nkunu qed nitkellmu fuq distanza l-istess bejn l-istati membri. Grazzi. So on my list I have Andrea oh, Andrea Schwab, Evelyn Gerhardt, Dante Thorn, Virginie Rosier, Sharasova, Allen Shanfid u jien ukoll. Aw xi ħadd Tajjeb wis. Mela, ħanisimgħu. Jiena ma nistax inderri l fat li ħatmaw mill-deputati tal-back Meta għanna 16 il-proposta leġislattiva li se toħroġ minn din, ir-regola ma nistax nifhem jien, ma nistax inġerra il-biċċa xogħol li mawx kulħadd magħna. Andreas Schwab. Sinjura, grazzi ħafna, President, grazzi Komissarju. Jien għandi tlet punti x'namel. Jiena nixtieq ninkoraġixxik, Sinjura dwar it-trasposizjoni ta' leġislazzjoni li għanna diġa fidejna fis-suq iniku, xaħġa li rridu verament ninkoraġixxu. Għax issa ilna dejjem naħdmu favur din. Imma ħafna drabi din il-leġislazzjoni tieqa fil-livell tal-istati membri. Naf li mhix xi ħaġa interessanti imma naħseb li trid tiffoka fuq dan. Umbat inti tkellimt fuq l-infurzar anki il-regoli dwar il-delivery u il-prezzijiet. Ovvjament hemm l-informazzjoni għal konsumaturi l-artiklu 20, l-artiklu 18 ta' direttiva ta' dirti tal-konsumaturi. Aħna dejjem iġġilidna favur dan, ġifri inti sa tarana nkunu warajk. Irridu naraw li diskriminazzjoni tkun aċċettabbli biss jekk ikun hemm leġislazzjoni li tvarja. Ma jistax ikun li f'kull settur ikun hemm eh, liġijiet differenti. U l-aħħar punt, u diġa semmejtu dan il-punt jinqabel, ovvjament, sinjura, l-Ewropa u s-suq uniku issa qegħdin f'salib it-toroq biex għal suq uniku digitali dak li għanna bżon huwa regolamenti armonizzati biex l accessibilità tkun aħjar. U jekk dan ma nistawx inżiduh ma' suq uniku klassiku, se tkun diffiċli ħafna li s-suq uniku u anki l-fat li aħna nipromovu il-livell tal-għajxin u l-ekonomija kollha kemmi <laughs> ma ninsawx dan kollu huwa forma ta' servizz ma naslux. Iġifiri, se tkun il-kooperazzjoni tijak fil-preparazzjoni ta' dan il-suq uniku digitali? Jow dan jaqa taħt id-Digi Grow? Iva, grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura, Komissarju, għal-kommenti tijak u għandek raġun. L-innovazzjoni, l-startups, l-kreativita, dan kollox għanna bżondu biex ikonna tkabi fl-Unjoni Ewropea. Sabiex u koll nieħdu l-pozizjoni tajba fl-Unjoni, fil-dinja, l-bija tad-dinja. Imma ma nistawx namlu dan blinji ta' politika eh, ekonomika biss. Jina ma tantx smajt eh, ħafna dwar eh, il-linji ta' politika iktar ġenerali jaqblu ma' dik ekonomika l-ekonomija kollaborattiva, l-ekonomija eh, shared economy. Għaliex ma nużawx dan it-terminoloġija? Tinstema terminoloġija tajba wara kollox ċertu problemi i wieħed irid jiffaċċjahom. Anki anki ċertu indipendenza tal-kumpanija tal ċentrali il-parent company id-direttiva s-sa tas-servizzi. il-pass tas servizzi għaddeja tajba, ferm interessanti, imma xanna xnejdu dwar il-contact points. X'se jiġri minnhom daw? Se nikkooperaw? X'se jiġri? Ma taħsbux li dan se jħoloq iktar burokrazija? Aħna qegħdin dejjem nixtiequ naqsu l-burokrazija. Iġifri, Wara kollox jiena ntħasseb fuq dan kollu. L-artiklu 20 issa. Inti qed li tit toħloq ċertu linji gwida u nkun onesta miegħek din il-ħaġa li li tbeżżani għax dawk li preparaw direttiva ta' servizzi kienu żguraw li fis-settur ta' din f'dan is-settur aħna tlabna l-Kummissjoni biex ma toħroġ b'linji gwida għax ma rridux li konna interpretazzjoni bxaqliba waħda. U l-aħħar punt, regulated professions, iva, din dan is-suġġett irridu wkoll nidħlu fih, imma iftakar li ħafna regoli huma importanti biex niżguraw li l-kwalità ta' servizzi tiġi garantita u l-aċċess għaċ-ċittadini a ċittadini kollha dawn is-servizzi rridu wkoll niżguraw ukoll u jrid ikun hemm ċertezza għal ċittadini għalhekk jiena naħseb li għadba baqgħna x'naħdmu fuq dan. Grazzi. Grazzi President, grazzi Signor Kommissarju, jiena naħseb li dokument tiegħek eh, eh, eh, għandna ħafna x'nirriflettu u paġna numru 2 tad-dokument narraw x'inhuma l-ostakoli anki il- il- xiri pubbliku cross-border inqas opportunitajiet għaċ-ċittadini u l-prezzijiet iktar olja. Naħseb dejjem tajjeb li nfakru li nanfusna x'inhuma l-isfidni. Jina naħseb li l-punti fuq il-benefiċċji fuq l standardizzazzjoni u l-kwistjonijiet tal-DSM u l-interoperabilità l-lum tkellimna dwar ix-xiri pubbliku u tnejn 1.3 triljun li jiġu minn fuqa li jitnefqu hemm bżonn li jkun hemm infurzar tajjeb u dissa fil-mija tal-SMEs għandhom 32% ta' tħul għal kull impjegat. Ġifiri, Dan kollu irridu nżommu u d-majnejna fuq semestru semmejt xi ħaġa wkoll u pala l-persuna responsabbli għal semestru li jmiss f'dan il-kumitat jien ix saqsik kif taħseb li il-suq uniku jista' jkun iktar importanti għas-semestru nafu li rridu nirriformaw is-semestru ma il-suq uniku għadu mhux daqshekk prioritarju x'taħseb fuq dan. Umbat fuq il-kultura tal-compliance. Um, ovvjament mhux faċli li wieħed iċċaqla um, il-fema dwar ċertu suġġetti imma meta għandek eh, proċeduri ta' infringement nafu li xikultant jihdu ktar minn 30 il-xar biex eh, ikollhom jingħalqu għalhekk x'tissuġġerixxi inti kieku biex namlu dan it-tibdil. Aħna rridu suq uniku li jaħdem, li jaħdem tajjeb. L-sfidi qed nitkellmu fuq upgrade. Imma l-upgrades huma għal-mobiles nużawhom. Aħna rridu li s-suq uniku eżattament nġibuħ il-qoddim u nispiċċaw l-mandat tagħna li eh, fuq affarijiet li nkunu bilna fuqhom. Grazzi, Dante. Grazie Presidente, grazie alla Commissaria per Grazzi Signora President, grazzi ħafna l-Signora Kommissarju li kienet disponibli u li ġiet fostna għawek l qabel kollox nixtieq ngħid li s-suq uh, uniku intern huwa fil-qalba tal-politika tal-Kummissjoni u għalhekk aħna nilqgħu ħafna din il-komunikazzjoni minaħa tal kummissjoni għaliex biss jekk niżviluppaw dan is-suq intern aħna nkunu nistgħu nelbu l-problemi li jeżistu u li nkunu nistgħu nagħtu saħħa li tkabbir illi bħal donnu reġatina ta' spinta fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nibbatila tliet SMSs l-ewwel fuq xi ħaġa illi qed tikkonvinċini f'dan id-dokument. L-ewwel ħaġa li tikkonvinċini hija propju il-fatt ta' kif qed taħdmu fuq l-SMEs u l-startups, fuq il-fatt li qed tappoġġaw il-kull min jixtieq jinnova uh, u jġib innovazzjoni u jikber u nixtieq ngħid li jiena personalment dawn l-aspetti napprezzhom ħafna. Mil-banda l-oħra nibatlek u ukoll rigward xi ħaġa li mhux qed tikkonvinċini bisħiħ dik tax-sharing economy. Għawek eh, trattajna dan l-aspett huwa xi ħaġa pożittiva ħafna li attwalment qed nisħu ħafna fuq din is-sharing economy, però eja nieħdu azzjoni fejn fuqtu għaliex is-suq qed jiżviluppa u din hija parti tal-ekonomija illi jekk ma tiġix irregolamentata jista' jkun hemm li jkun hemm skwilibri fil-suq fl-istess waqt ma nkunux qed nisfruttaw bisħieħ l-opportunitajiet ta' żvilupp. Għalhekk naħseb illi dan huwa suġġett illi fuq u rridu naħdmu aktar. Tassew nittamaw illi nkunu nistgħu nifukaw aktar fuq il-miri tagħna biex bekk fix xogħol li ġejjin naħdmu u ma nkunux qed naħdmu fit-tard fuq dan is-settur. Issa l-aħħar messaġġ li xtiq nibatlek hija xi ħaġa jadwar xaħġa illi ma naqbilx fuqha. Inti qed iktar kmini illi 39% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea jibbaża ruħu fuq eh, l-innovazzjoni, 35% fuq l-arfin u minkejja dawn il-persentaġġu minkejja l-fatt illi fl-Ewropa qed U fl-istess waqt, pero fl-Unjoni Ewropea qed ikun hemm ħafna falsifikar ta' problem ta' prodotti. Però mhux qed insibu soluzzjoni għal din il-problema. Per eżempju, meta inti tkellimt dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-GIs, il-Parlament Ewropew tkellem dwar dan l-aspett fil-fatt, ftit il-ġimgħa li għaddiet u anka rigward il-ħarsin tal-made in. Jina naħseb illi minn banda qed tkomplu tisħu fuq eh, dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, però sfortunatament fl-istess waqt mhux qed nagħmlu biżejjed biex nindirizzaw din il-problema. Grazzi. Grazzi. Rose fidejk. Grazzi, Sinjura President, jien għandi xi riflessjonijiet u anka xi mistoqsijiet ukoll. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kummissarju u l-fatt illi semmiet il-fatt illi jekk aħna naħdmu flimkien din l-istrateġija tas suq uniku tista' tkun ta' suċċess. Din hija idea li jenna naħdmu fuqha għal dawn l-aħħar snin issa u tassew tista' tkun l-avveniment tas-sena jekk aħna nisħu fuq it-tħaddim komplett tas suq uniku. Kutenta u koll li inti semmejt il-delivery services, iżda minix kompletament sodisfatta b'dak li fit-test u b'dak li għattinti, għalix Ovvjament, eh, jiena napprezza il-fat il nkunna falix għandin ħallas ħafna biex dan il- par, biex per eżempju e, nwassal il-parcel tiegħi f'stat membru ieħor eh, għaliex qed swini daqshekk ħafna, dan huwa tajjeb għat trasparenza, però trasparenza ser wassalsa biex jiena nħallas inqas għal dan il-parcel biex jasalli fejn tiqu jasalli u napprezza u kol dak li għed fuq l-SMEs u anka eh, mm, napprezza u koll li semmejt dwar fuq xiex jilmentaw liktar il-konsumaturi. Inti semmejt il-VAT. Eh, fuq il-VAT jina nishti eh, nsaqsik aħna mixin fid-direzzjoni tal-armonizzazzjoni tal-rati tal-VAT, hemm tant eċezzjonijiet, per eżempju hemm rati mnaqsa u nisimgħu ħafna il-menti fuq kif dan joħloq distorsjoniet fissu u kif il-proċeduri differenti u r-rati ta' VAT differenti iġibu distorsjoni u diskriminazzjoni fissu. Issa norbot ukoll mistoqsija mal-venture capital. Kemm għandkom flus allokati għal dan l-aspett u besibkom tinvestu f'high risk projects Naħseb illi dinja mistoqsija estremament interessanti u naħseb illi ħafna minn dawn l-startups innovattivi saqsuna ħafna dwar dawn l-aspetti. Tixtieq twieġeb għal dawk il-mistoqsijiet u mbagħad ngħaddu l aħħar ħames kelliema? Iva. Mela, kien hemm xi ftit mistoqsijiet fuq il-collaborative economy u l-approċċ tagħna. Mela, l-ewwel qabel kollox, aħna qed naħdmu mill-viċin ħafna mal fil-ħdan il-qafas uniku diġitali anka flimkien mal-Kummissarju Ottinger u mal-Kummissarju Jirova. Jeħna nħossu li hemm il-possibilità minnajr ma nipproponu leġizlazzjoni ġdida illi issir xi ħaġa naf illi mhux qed naġixxu fejn fwaqtu għaliex il-sharing economy forsi miex model ta' negozju daqshekk ġdid, pero narfu li qed tiżviluppa fl-Ewropa u madwar id-dinja. U għalhekk ma nistgħux nippretendu jew naġixxu bħalli kieku din ma teżistix fl-Ewropa. Għalhekk dak li nixtiequ huwa illi jkun hemm approċċ uniku u unifikat għal collaborative economy. Din sempliċement Dan sempliċement huwa model ġdid ta' negozju, mod ġdid jekk irridu kif isir in-negozju, rridu ndeċidu jekk irridu jew le. U palma qed diversi drabi iktar kmieni jew f'oppożjonijiet oħrajn, jiena ma rridx leġizlazzjoni ġdida, għaliex jekk ikollna leġizlazzjoni ġdida ser jgħaddu ħafna aktar snin sakemm isir qbil bejnkom u bejn il-Kunsill. Għalhekk hemm bżonn illi naġixxu fuq dan il-mudell minar ma niproponu leġislazzjoni ġdida din hija din torbot ma direttiva tas servizzi iżda torbot ukoll mal-ħarsin tal-konsumaturi wkoll. U dawn żewġ aspetti jistgħu japplikaw għal dan il-mudell ta' negozju ġdid. Kien hemm ukoll mistoqsijiet dwar il-linji gwida. Jiena naħseb illi jekk għalissa ma naħsbux illi nipproponu leġislazzjoni ġdida u nerġa' nisħaq fuq dan, ejja ma nipproponux leġislazzjoni ġdida, allura jekk le hemm tassew bżonn illi nisħu fuq l-infurzar minn naħa u l gwida minn banda oħra. Għawek mux qed nitkelmu fuq leġizlazzjoni ġdida, sempliciment qed nitkelmu fuq prassi, laqwa prassi. Per eżempju, fil-kas tal-ekonomija ta' kollaborazzjoni, collaborative economy, naħseb li iva li xle l-affarijiet jistgħu jaħdmu. Ikun xikun l-istat membru involut u x'inhu s-suġġett li qed nittrattaw, irridu nkunu intelligenti bl-forzar, irridu naħdmu mill-viċin ma l-istat membri, però ma rridux ninħbew wara subajna jekk isir xi ħaġa li Mm, ma taħdimx kif suppost jew noqogħdu nippuntaw supajna lej stat membru iktar mill-istat membru ieħor. Għalhekk jekk inkunu nafu x'inhuma eh, u kif għandna nimplementaw eh, l-affarijiet, xorta nistgħu naslu għal riżultati tajba. Minflok ma noqogħdu nipproponu leġiżlazzjoni ġdida. Issa rigward il-punti ta' kuntatt ma naħsibx illi dinja burokrazija addizzjonali. L-information point jew l-single digital gateway huwa sempliċement punt ta' informazzjoni fejn il-konsumaturi jistaw imorru sabiex jiksbu informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u ikollhom informazzjoni dwar is-suq uniku diġitali. Kif tafu, aħna qed naħdmu mill-viċin ma' strateġiji oħra. Din l-istrateġija hija dwar il-suq uniku. Iżda torbot ħafna ma l-aċċess għal finanzi u fedan l-Unjoni Kapitali. Hemm rabta anka bejti l-istrateġija u dik tas-suq uniku digitali. Jiġifieri mhux qed niffukaw fuq ċerta aspetti eh, soċjali għaliex mhumiex lan ta' din l-istrateġija. Però kif qed din l-istrateġija torbot ħafna partikolarment mal pakket għal mobilità tal-ħaddiema illi ser jiġi adottat dal-waqt. Issa dwar is-semestru Ewropew dan huwa sempliċement il-bidu tal-attività tagħna u ġejt appoġġata ħafna mill-Kummissarju Dobrovsnisk dwar dan, jiġifieri illi għandna ninkludu dan l-eżerċizzju u li m'għandniex nifukaw biss fuq kwistjonijiet fiskali, iżda anka fuq kwistjonijiet ta' mikrofinanza. Tafu li ser ikollna struttura ġdida fiħdan id-diġi tagħna minn hawn ftit oħra. Ħajkollna kap ekonomista u dan u fil-Konsil tal-Kompetittività li jmiss ser nkunu qed nissuġġerixxu ukoll u qed nipproponu xi data sabiex naraw eżattament kif u xini il-prestazzjoni ċaċerta stati membri. Tintu permettilna illi kolna diskussjoni aħjar anka feħdan il konsil tal-Kompetitività u nittamaw li din il-bicċa għodda tintuża fil-ħidma tagħna dwar is-semestru Ewropew. Issa dwar il-VAT. La dubju miex kwistjoni biss ta' l-armonizzazzjoni biss, qed nersqu lejn ftehim komuni ta' test ikkonsolidat illi huwa ibbażat fuq ċerta fuq test komuni u mhux fuq rati komuni. Issa rigward l-SMIs u l-startups u l-ambjent tal-negozju għal-jom. li huwa importanti għal kumpaniji tagħna u dan ħareġ mill-laqat tagħna ma' negozji. Huwa li ikolna approċċ simili fid diversi stati membri rigward ir-regolamentazzjoni. Xi fisser dan? Jekk eja nejdu mux startups iżda l-SMEs jishtiqu jikbru fiħdan l-Unjoni Ewropea, jishtiqu jiprovdu servizz fi binadi oħra tal-Unjoni Ewropea, jishtiqu jmorru jibdew joperaw fi stati membri oħra, sa issa ikolla tibd ikolla bikollom dawn il dawn il-kumpaniji l-SMEs jaffaċċaw set ta' regoli kompletament ġodda U għalhekk aħna nitkelmu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet marbuta ma' sigurtà, ma' sanità, eċetera. Billi aħna ninsabu fl-istess zona u qed nitkelmu fuq l-Unjoni Ewropea hemm daqshekk differenzi fir-regoli fil stati membri differenti? Le, mhux il-każ. Allura għaliex l-istati membri għaliex skużawni n-negozji jridu jqogħdu jaffaċċaw 28 regola differenti. Kien hemm xi kummenti li saru anka dwar is-sorveljanza tas-suq. Dwar dan ngħid l-istess bħalma qed f'okkażjonijiet oħra. Ma nafx hekk kelkomx jew kelkomx kontux tal-istess opinjoni rigward il-fatt illi il dwar il-kwistjoni tal-made in ma kienx hemm biżejjed armonizzazzjoni. Jien kont qed nappoġġa li dawk l-istati membri li għamlu ħafna konċessjonijiet. Walek ma fimx L-idea kienet illi kolna pakket ta' sorveljanza tas suq uh, uniku. Iżda jekk noqogħdu niġġieldu fuq il-kwistjoni tal-mejden, mhux se jkollna xejn. Dak li kellna diġà kien tajjeb, diskutejnieh magħkom, mal-kumitat tagħkom, u tkun ħasra jekk ma kunux nistgħu nipproċedu minħabba illi uħut minnkom qed joqogħdu jinsistu tant b'tant eh, saħħa fuq eh, aspetti daqshekk żgħar fuq ċertar qaqat. Mela, sitt ma oħra u nibdew l-ewwel minn Dita. Grazzi ħafna, uh, kummissarju, anka grazzi tal-ispjegazzjoni tiegħek Aħna nilqaw l-istrateġija tagħkom partikolarment rigward li tixtiequ tnaqsu l-burokrazija fuq l-SMEs u l-startups. Napoġġaw ukoll il fat li intom tixtiequ tneħħu s sovra regolamentazzjoni minn regolamentazzjoni aħjar permettu li li nifoka fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel il-collaborative economy diġà tkellimt dwarha u dwar kif tixtieq tindirizzaħħa, però dan huwa il-futur tal-suq eh, digital, is-suq eh, uniku li nixtiequ nagħmlu li hemm bżonn nagħmlu huwa li nirkupraw għaliex ninsabu lura. U dinja ta' sfida kemm għalikom iżda anka għal dan il-Parlament Ewropew. Inti semmejt li tixtieq toħloq approċċ uniku u l-istess komuni. Kif bisbek tamel dan? Għalix sa issa qed naraw diversi stati membri li qed jagħmlu diversi inizjattivi, qed jieħdu diversi inizjattivi, qed jgħaddu liġijiet ukoll, però fl-aħħar mill aħħar aħna ma nixtiqux xi 28 jew 29 linja linji gwida, nixtiequ biss set wieħed ta' linji gwidi, għalhekk nixtiequ nifmu kif komunika tikkomunika mal-Istati Membri għaliex issa għal-waqt. Inkella ser nittilfu il-waqt u ma kunux nistaw noħol u kondizjoniet l-istess għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea. It-tieni mistoqsija rigward ir-rikonoxximent um, uniku. Aħna nifmu illi huwa fundamentali dan għall unjoni Ewropea s uniku kollu kemmu, però nixtieq eh, nifhem nifhem nixtieq niżgura illi l-ebda azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ma dajjef il-fiduċa li jeżistu bejn l-istati membri u illi ma nizguraw illi ma jkunx hemm biża ġenerata fl-Istati Membri. Grazzi ħafna, President, grazzi Kummissarju. Jina għat nisma ħafna attenzjoni u inti qed li trid tara li l-konsumaturi u l-SMEs imorru għall-aħjar din jaħbar veru tajba u tajjeb li tista' tagħmel dan jekk il-kumpanniji żgħar E, verament poġu u nejnuhom biex jagħtu iktar valur għall artiġanat li jagħmlu ima. U naraw ukoll għal prodotti li mhumiex agrikoli kif inhuma binati ma' ċertu żoni ta' żoni. E, e, Mhux qed ngħid li rridu noħol u xi ostakolu għas-suq, imma mm, aħna rridu noqogħdu attenti li jekk pereżempju inti għandek xi prodott eh, bħal eh, sikkina ta' lajol u rrid xi ħadd jipproduċi l-istess tip ta' sikkina ma għandu ħadd dritt jgħid ilha sikkina minn lajol. Bħala eżempju, ġifri illum kumpanija żgħira li trid għanda ħafna prodotti eh, li għanda l-prodotti ftit prodotti iqum ħafna flus għalija biex tkun tista u kol dbieħ kif suppost qed nitkellmu fuq anke xi kultant spejjeż ta' 50% ta' tħu tagħhom imma biex dak li jkun jipproteġi ir-reputazzjoni imma kompanija żgħira li tipproduċi xi ħaġa unika li ħaddieħor jisir ilha l-prodott m'għandix il-mezzi biex issalva reputazzjoni tagħha. Eh, Diġa ħdimna fuq dan għanna il-white paper ġifri tal-2013 il-Kommissjoni Ewropea kienet ħarġet il-white paper il-konsultazzjoni, rapport tal-Parlament Ewropew, Green Paper, ġifri ma nafx baqa xisir, eh, leġizlazzjoni biz baqa Nixtieq ngħid li din hija talba qawwija ħafna li smajna min-naħa tal-professjonisti eh, li qed jitolbu għalik il-konsumaturi mill-banda l-oħra li jridu jkunu jafu x'jixtru. Jiġifieri aħna nistennew issa li inti toħroġ b'ċertu dati biex naslu għaddan. Grazzi. Lisi, jak Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä olemme nyt eh, Grazzi. Mela, aħna għedin hawnhekk issa niddiskutu propju l-iktar elementi bażiċi ta' dal proġett Ewropew. Din l-istrateġija m'għandniex aspetti ġodda li nqasmux wisq u għalhekk huwa tassew interessanti li l-Kummissjoni qed ħares lejn din il-kwistjoni kollha b'mod pożittiv. L-ekonomija kollaborattiva qed insejħula x'manna xi aħjar x'nistgħu ngħidula issa. U jiena mhux qed ngħid li rrid proposta leġislattiva min-naħa tagħkom, imma naħseb li għall-inqas ikun ħaġa tajba kieku jkollna bil biex naraw kif Dan kollu jaffettwa lill-impjiegi, ir-ridistribuzzjoni, l-ekonomija kollaborattiva fl-aħħar mill-aħħar, id-dimensjoni soċjali ta' din l-istrateġija. Imbagħad wara forsi min jaf ikun wasal il-waqt ta' proposta leġislattiva imma biss wara li nkunu nafu eżattament dan kollu xifisser. Naħseb illi aħna qed qegħdin nippruvaw irridu nippruvaw Niprevjenu li joħorġu problemi, mhux nippruvaw mbagħad nirreaġixxu għal problemi li jinqalaw. Hemm bżonn ta' studju profondi li jiddetermina li huma l-konsekwenzi u s-sinifikat ta' din l-ekonomija kollaborattiva. Għaliex f'ħafna pajjiżi hemm esperjenza fil-qasam pereżempju ta' interkambju ta' postijiet fej wieħed joqgħod. Grazzi. Għadem. Grazzi, Signor President. Komissarju. U prosit ukoll tal-inizjattiva u determinazzjoni li timplementaw din l istrategija bieċa xogħol diffiċli. Jiena nauguralek kull suċċess. Xtaqt nsemmi żewġ affarijiet għax ma nix ħafna ċans. Il-professjonijiet regolati l-ewwel nett. Issemmit il ħaġa diġà m'hemmx fejn nidħol fid-dettall, sempliċement xtaqt. Illi fir-rigward ta' dawn il-professjonijiet regolati mill-esp mill-esperienza tiegħi hemm ċertu patologija hawnhekk mhux kustjoni biss ta' aċċess imma ċertu attivitajiet ukoll li huma illegali u li joħorġu li qegħdin barra l-liġi. Dana mhux biss fiħdan livell nazzjonali manki wkoll lokali u reġjonali. Ġifiri xogħol ta' li għadkom dinkom huwa qibes. Kiku aħna naqblu illi namlu regolamenti aktar unifikati, nasab idu nifokaw fuq id-deregolamentazzjoni, għax din hija l-unika soluzzjoni hawnhekk. id-dimensjoni soċjali. Hija importanti mhux biss għal kumpaniji manki għal konsumaturi. il bżonn ta' soluzzjoni aħjar għal konsumaturi kompetizzjoni sfisser iktar kwalità għolja u prezzijiet aħjar. ħagġoħra li xtaqt insemmi fil-qosor. Hija kwistjoni tal-appoċċa kumpaniji u l-fondi kapitali. L-esperjenza turina l-fondi pubbliċi u minqas effiċenti mill-fondi privati ħaġa ovvja di nax mandekx daqsak riskju daqs fil-kas ta' investituri privati, għala dan il-fond il li għadin insemmu. Dana jagħti appoġġ l-kumpaniji. Jew għanna nikkonsidraw font għal-fondi biex nejtek fonti li jappoġġa fondi oħra u mhux il-kumpaniji direttament. Jans Nielsen. Grazzi. Fil-qosor. Għax Evelyn u oħrajn tiġa semmew batajb ħafna u koll affarijiet li xtaqt insemmi jien. Tassew dizappuntat però bil-mod kif l-element soċjali ta' fejtuħ hawnhekk ma jistax ikollok inti suq diregolarizzat għaliex ma tistax taċċetta inti modelli ġodda ta' kummerċ minna ma torbotom mal aspett soċjali inkella vera ħajkollok problema. Inti ma jistax ikollok modelli ta' kummerċ fejn tista' tafita' it-taxxa tafita' l-responsabilità soċjali fejn ma tistax m'għandekx għalfej um, ehm, tinforma lill-konsumaturi dwar il etc. Aħna Aħna nirrappreżentaw ukoll il-konsumaturi u l-konsumaturi jridu jkunu ċerti li dak li għadin jixtru huwa għandu għall-inqas standards minimi, standards bażiċi, u jekk din il-ħaġa ma nżommu wiex, um, allura dan suq kollu ħaj kollassa. Jek permettu li ħansaqsija jien l-aħħar mistoqsija grazzi għal ħin tijak maħna unek wara nofsinar, Sinjura Komissarju, importanti li nikkonsidraw mux biex xidu nħamlu eh, li mis ġifiri fis-suq uniku imma u kol dak li rridu nagħmlu ingwaċ li jista' jiġi miftijem faċilment hemm ħafna inizjattivi pożittivi li jiena jogħġbuni fl-istrateġiji pereżempju l il Principle li neħu kol ċertu birokrazija, simplifikazzjoni ta' xiri pubbliku sabiex il-kumpaniji kunu jistaw ibijaw faċilment madwar l-Ewropa li indirizzaw l-ostakli ta' divizjoni ta' servizzi ġifina bħala professjonista nista' nieħu il-xolti għaf pajizi oħra ħagġa pozittiva ħafna u tħeġġiġni ħafna u koll l-impentijak li l-ewwel nieħdu liġi eżistenti u raċċertaw ruħna li taħdem minflok naqbdu nivvintaw liġijiet ġodda fuq is-simplifikazzjoni tal-vezz grazzi ħafna tal-ħat indirizzaw dil-ħaġa naraw li ħafna kumpaniji kellhom problema bil-kustjonijiet tal-vet għas servizzi digitali il Minħabba dan kollu jaħtieġ unanimità, aħna jdu raċċertaw li fejn qegħdin nissimplifikaw irridu nagħmlu l-affarijiet sew attenti ġifiri f'dan il-qasam. L-standards iva tajjeb li l-affarijiet qed jiġu modernizzata, imma min qiegħed jagħmel dal proċess sabiex naċċertaw li kollox huwa bbażat fuq ir-riskju biex ikun hemm ukoll proċess ta' appell ġifiri jekk kumpanija taħseb illi l-affarijiet mhux sejrin sew l-affarijiet bħalissa ma tantx huma trasparenti. Irridu noqogħdu attenti li ma noħolqux jew nitrasferixxu monopoli ġodda. Ma rridux illi jkollna telli qabel kontra speċjalment fil-qasam ta' servizzi tas saħħa ħaġa tajba ħafna u koll li għaddin tindirizzaw il-kwistjoni ta' sorveljanza tas suq Nasedna kollu rridu nerġaw nikonsidraħ mill ġdid fuq diskriminazzjoni ta' prezzijiet iva importanti illi nikonsidraw dan kollu. Imma jridu nżommu f'maħna illi kultant differenzi fi prezzijiet ikunu ġustifikati. Importanti nżommu għaf maħna din il sinjura Gebhardt għandha raġun dwar is-single point of contact tal-konsumaturi u għal negozju jekk tistgħu tinkoraġixxu tikkonvinċu l-istati membri jaqblu ma' dan tkun ħaġa tas-sew tajba. Konsumaturi huma fil-qalba ta' kollox raġuni għalfejn għandna ekonomija Eh, illi edha tmur għall-aħjar hija proprja xi konsumaturi qed jiġbuhom l-affarijiet kif ma sejrin il-Ministru tal-Olanda riċentement għalinna li 60% tal-impjiegi f'pajjiż huma f'kumpaniji li ma kinux jeżistu ħames snin ilu. U hemm ħafna eżempji ta' startups Ewropej li qegħdin jikbru ġimgħa l-oħra kumpanija li nħalqos biss 12 il-sena ilu fi Stokholma issa għandha kwartieri fi Stokholma Eh, l-Olanda u l-Irlanda u imbijat għal 5.9 biljun dollaru Amerikan inaqdet ma kumpanija kbira Amerikana u zamet il-kwartiri ewlenin ta' fl-Ewropa għax hija eh, tassew għandha l-qalba suq uniku għax għandna ħafna innovazzjoni u eh, tassew kreattivi ġifiri inżommu għaf maħna din il-ħagġa l-aspetti pozittivi tagħna issa hemm bżonn u noqogħdu attenti. minħabba l-bidliet u naċċertaw ukoll li l-ġi tagħna jkunu proporzjonati ma ma ninsewx il-benefiċċji li qegħdin jaraw ukoll il-konsumaturi tagħna. Kummissarju, grazzi ħafna. Żewġ kelmiet fuq ekonomija komuni għanna ħankun għedin naħdmu fuq dan l-istudju li intom tlabtuna bla dubju aħna irridu bażi tajba, b'dejta tajba u nkunu nafu wkoll dak illi hija d-dimensjoni soċjali ta' dan kollu li qegħdin nagħmlu. Jiena nistajdilkom biss xi affarijiet l-ewwel nett fil-waqt li qegħdin inħarsu dina lejdina l-ekonomija komuni, irridu nkunu aħna dejjem fuq eh, siguri fuq żewġ affarijiet l-ewwel net. Dawk il-kumpaniji jridu jkunu ġusti f'dak li għandu x'jaqsam ma l-ħlas tat-taxxi mbagħad is-sigurità ta' konsumatur. Aħna irridu naraw kif nistgħu napplikaw direttiva ta' servizzi eżistenti. Imma kif għattilkom qabel kollox imur lura għal sikurta ta' konsumaturi kif dana japplika għal din l-ekonomija komuni. Jekk dana jista' jsir mbagħad, biex inwieġeb is-Sinjor Haransufa, dan ħajkun normali u ħana raw implementazzjoni aktar imħaffa ta' regoli eżistenti, ġifiri naħat kull leġislazzjoni li tapplika l-ekonomija eh, komuni, mux din gwida, nforzar biss jek affarijiet mhux qed jaħdmu sew. u dana biex wieħed ikun jaf kif għandu juża il-leġislazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. ħaġa oħra. Għaliex issa dan il-modell ġdid japplika li żjed fuq fis-settur tal-ospitalità. Ehm, ehm, L-industrija tat-turizmu u tal-lokandi kienu huma stess li applikaw u kien hemm ukoll verifika. Dan is-settur wara illi memx motiħor kif jamlu l-affarijiet ma jistgħux jġildu l-modelli l-ġodda tal-kummerċ. It-taxxi u il-protezzjoni u s-sigurtà tal-konsumatur jimxu jitfit ma nistgħux naħarbu aħna minn dal-modell għaliex dana qed jikber qed jiżviluppa ma nistawx aħna ninjoraw ħdan huwa modelli li qiegħed jikber b'mod rapidu. U nispiċċaw naqgħu lura nkella li tħallew barra mill-aħħar tendenzi globali. U għandna ħafna aħna. minn daw l-startups tassew brillanti li għandhom jiġu trattati bl-istess mod minn kulħadd. hemm bżonn li kollhom aċċess għal finanzi għax mill smajt jiena hemm ċertu threshold, ċertu livell illi iktar minn hekk l-startups ma jkunux jistgħu jiġbru flus. Għandhom ħafna possibiltajiet fl-Istati Uniti. U l-Unjoni tal-Suq Kapitali hija biss qafas għal ħafna strumenti finanzjari differenti. Il-banek u l-istituzzjonijiet pubbliċi ma tantx iħobbu jidħlu friskju għaliex kultant jaraw startups innovativi bħala riskjużi. Kif għattu intom, irriżu li kolna fondi għal fondi. Fil, fil fatkwar tal-fondi tal-IFSI ħajmur għand l-SMEs. U parti minnu, issa qed niddiskutu eżattament kemm, ħajmur direttament għall startups innovattivi u l-fond tal-fondi kif semmejtu intom. naf ħaj kunem ġilida kbira fuq il-professjonijiet regolati u għalhekk aħna qed nipproponu il-Services Passports, dokumenti maħruġa minn awtoritajiet nazzjonali u jwet u rekwiziti kollha f'dan il-qasam illi huma fil-pajjiż ta' residenza tiegħu. Forsi dana jaffjejn daqsxejn għaliex din hija responsabilità nazzjonali. Imma naħseb li tajjeb nuru illi mhuwiex aċċettabbli illi aħna fl-Ewropa Il-hairdressers, per eżempju, parrukkira jkunu reg regulated profession. Oh. Il-pakket tal-evalwazzjoni reċiproka allura ħajkun f'diskussjoni taħraq fost l-Istati membri. Is-Sinjur Rozier naqbel miegħek Il-GIs fil-fatt huma inklużi f'dan id-dokument. Qegħdin niddiskutu kif nistgħu nkomplu navvanzaw ma sibx li hemm ħafna possibiltajiet oħra parti leġiżlazzjoni ma ħanaraw eżattament x'jista' jsir anke permezz ta' konsultazzjonijiet pubbliċi. Aħna rridu naraw eżattament kif nistgħu nsolvu il-problemi. We have few others such important uh, industrial sector in Europe, but Iva, l-industrija fl-Europa bħalissa hija fuq net tal-aġenda tagħna. Ma nixtieqx nitkellem jiena dwar gruppi tal-livell imma ippermettu li kemm insemmihom ftit. Jiena waqqaft grupp ta' livell loli fuq industri ta' l-ekonomija emerġenti. Is-sitwazzjoni jekk kif inhi hija diffiċli ferm. Għandna produzzjoni u kapaċità żejda, għandna prezzijiet baxxi għandna ħafna ċiniżi wkoll fis-suq tagħna. U Mux għat nitkellem biss fuq pjaniet fl-arja, issa għat nitkellem fuq affarijiet konkreti, aħna du mu fuq tlet livelli. Mela L-ewnet fil-Komissjoni jiena fl-imkien ma' Kummissarju Malmstrom għax naħseb illi fost l-iktar affarijiet importanti fi strumenti tal- ħajsin tal-kummerċ din nitkellmu dwar li ma nistgħux nagħmlu mod ieħor u naħdmu flimkien mal kummissarju Malmstrom u Vestager xu importanti ħafna illi l-Istati membri jużaw ir-regoli tal-għajnuna statali riveduti. It-tieni livell imbagħad huma dawk l-istati membri fejn l-industrija għadha teżisti. Aħna qegħdin naħdmu b'mod skont il-katina tal-valur. Jekk ħanet għanna l-industrija tal-karozzi illi hija tassew innovativa. Ħamsi minna per eżempju ma' servizzi. U rridu tassew inħarsu tassew naħsbu dwar kif nistaw nużaw il-miżuri bl-aħjar mod. Regoli tal-għajnuna statali, regoli tal-ħarsin tal-kummerċ, il-pjan ta' Juncker. Importanti, illi ninvestu dan għal-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku għal proġett industrijali kif insejħilhom jien. Hemm eluf ta' proposti nazzjonali imma ma biss madwar 20 minnhom li huma ta' natura industrijali u mhux ta' natura infrastrutturali u li jistaw jiffinanzjaw l-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni per eżempju. Dawn iridu jiġu applikati wkoll għal gvernijiet nazzjonali. Il-proġetti ta' infrastruttura mhumiex huma biss possibbli li jkunu finanzjati mill-Pjan Juncker. Il-pakket tal-ekonomija ċirkulari importanti ħafna dan ukoll għal preterja prima per eżempju, għalhekk il-kooperazzjoni bejni għassu komissarju responsablu mill-industrija u s-suq uniku l-komissarju Vella bħala komissarju responsabli mill-ambjent huwa importantissimu. Hemm bżonn ta' żewġ aspetti wkoll għall-ekonomija ċirkolari. Jiena diskutejt ħafna daw l-affarijiet ma' DGTA u servizzi tiegħi. U id niddiskutu strumenti tal ħarsin tal-kummerċ. Nasib issa l ċans li għanna, grazzi. Kummissarju, grazzi ħafna tal-ħin illi dedikajtilna l-lum wara nofsinhar grazzi tal-istrateġija qed nistennew aħna li naħdmu flimkien issa anke għax-xhur li ġejjin għandkom ħafna esperjenza ħafna nies dan il-kumitat ilhom jaħdmu wkoll ħafna snin u naf li jridu jgħinuk. Imma ippermettu li nirringrazzja Nirringrazzjak ukoll tal-li qed taħdem ukoll mill-att ta' ta' dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Grazzi kulħadd.